Right, good, uh, good afternoon, everyone. Għarros nertajb, kulħad. Issa se nibda għax għandi xie għandi xie affarijiet xnajdilkom. U għatirid ħafna nisa tridu jaslu, naf li diffiċli nar ta' tnejn meta kun kollha L-ewwel eh, l għol punt eh, ek eh, hemm oġezzjoni oġġezzjoni għall-aġenda, ħadd ma oġġezzjona mela nistgħu nadottaw l-aġenda. it-tieni punt, l-ewwel din il-laqgħa web stream dal-daqstant malli intkom tafsu il-buttuna tal-mikrofon automatikament il-kamera tifoka fuqkom u jekk imbagħad titfuħ il-mikrofon eh, tafsu l-buttuna eh, automatikament jerġa' jintefa' eh, jekk tpoġġu bil-qeda, jekk tod tkunu bil-qeda, jinkwadralkom e wiċkom, imma tkunu bil-wiqfa pratikament e, kun għet jieħu Mela, fuq id-direttiva tal- e, id-direttiva tal-alternativa tal-fund managers ġiet posposta, mux il-lum. Dana biex nipermetu jkun hemm iktar żmien għan negozjazzjoni ta' kompromess. skont eh, regola 50 eh, anki l-vot jista' jiġi pospost, però għadna ma deċidejniex. Nista' wkoll inħabbar li se jkun hemm smieħ ukoll eh, fuq l-osnar tal-14 ta' april fuq is-sitwazzjoni attwali fil-Greċa u dettalji mbagħad ta' dan ismieħ mbagħad inqasmuhom aħna lill-membri mill-aktar kmini possibbli. Se jkollna wkoll laqa straordinarja fi 19 ta' april fi Strasburg, Strasburgu u il-Viċi President Sur Papadimos tal-ECB se jippreżenta il-rapport annuali tal-ECB tal-2009. Umbat għanna zewċ eh, mistoqsijiet orali u mozzjonijiet tal-abbosta rizoluzzjoni biex jiġu adottati mill-Kumitat tagħna f'April l-ewwel waħda fuq l-eżenzjonijiet eh, tal-vetturi eh, ġenerali u l-oħra fuq l eh, linji gwida tal-politika u biex insaħħu il-governanza inkluża l-governanza tal-euro bħala parti mill-istrateġija EU 2020. U fuq dan u kosen asmu dettalji iktar mal-ikun possibli. U segretarjat fl-aħħar bħalissa qed Eh, jiproċessa 1600 emenda fu eh, dan il-pakket. Edin jaħdmu il-ħin kollu pratikament ma jgħamma jgħama għat, pero mux sej kollom eh, il-possibilita eh, sa' 23 ta' marzu saħda ġifiri illi jgħatu l-emendi kolla. Eh, eh, se jkonna skambju ulterjuri u nittamaw illi traduzzjonijiet fil-lingwi kolla jkunu disponibli eh, ta' dawn l-emendi kolla. U dawn huma l-aħbarijiet tiegħi pratikament. Issa nista' ngħaddu għal punt li ta' fuq l-aġenda u jiena kontenta nilqa' l sur Juncker fil komitat tagħna. Entkom ta' fuq kolla għamitkom li huwa President tal-Eurogroup u bħalissa għandu bieċa xol diffiċli u bħasoltu Sur Juncker se jgħamil prezentazzjoni ta' introduzzjoni qasira u mbagħad jieħu l-mistoqsijiet kollha mill-membri fuq eh, bażi ta' catch the eye. Nixtieq ukoll ngħid illi peress illi l-Greċja hija fuq l-aġenda aħna eh, aħna qed nistennew din nittrattaw fuq din il-kwistjoni waqt dawn il-mistoqsijiet tagħkom u l-preżenza tal-Sur Juncker Juncker hija parti minn smieħ li għaddej bħalissa fuq situazzjoni fil-Greċa. Però peress li kien ġej ma kienx hemm bżonn nibatu stedina addizzjonali li Sur Juncker. Mela ngħaddi l-mikrofonu li Sur Juncker. Signorina, kontent ħafna li għata d-dimkom fil-komitat ta'kom din għal darba li għat uddimkom minnu daħal fis seħi trattat tal Lisbona. <clears throat> trattat li kif intkom kolla tafu. Uh, wasal għal ħafna bidliet uh, fit-ħaddim tal-Unjoni Ewropea u anki fu uh, it-ħaddim u l-proċeduri li jiġu applikati anki għal Eurogroup. Il-Trattat ta' Lisbona Eh, eh, evitajna eh, il-statut formali tal-Eurogroup il, skont il-protokoll 14 il li huwa annes ma trattat tal Lisbona jati l-istess valur legali vinkolanti Eh, lill-Eurogroup u il-President tal-Eurogroup eh, jiġi eletta għal sentejn u nofs. Eh, Fit-18 ta' jannar l-Eurogroup eleġewni u ġeddew li l-mandat tiegħi. <clears throat> Jiena fil-Eurogroup prezentajt proposti lil kollegi qabel ma votaw li u fuq il program fuq il-sentaj li ġeji. Konsiderazzjonijiet fuq eh, problemi u kwistjonijiet li se nippreżentalkom issa minn hawn ieħor. U ovvju li l-Eurogroup għandu jitħol bħila u b'saħħa ġdida biex eh, naddu għal pozizjoni kredibli u preċiza tal-politika tal-budget tagħna għax intkom tafu li minn da mindu daħalet trattat <clears throat> l-Eurogroup fuq dak li għandu xasam mal-budget e, huwa f'kontest iktar intimu għax huma biss il-membri tal-Euro zona biss jitkellmu fuq il-koordinazzjoni tal-budget u bekk e, e, jista' jkun hemm skambju xejn iktar ristrett fuq dak li għandu x'jaqsam mal- politiċi tana tal-politiki tana tal-budget. stant il-Ministri tal-Finanzi ta' zona qabel ma prezentaw il-abbozz ta' budget eh, ta' una eh, linji ġenerali tal-programmazzjoni tagħhom u tal-linji finanzjari li se nitkellmu fuqhom u l-Ministri eh, dawk li huma interessati jekk jħossu li huwa utli jistgħu jagħmlu kommenti. Eh, tal-Ministri tal-Finanza tal-Eurogroup, tal-Eurozona. Illi e, e niddiskutu iktar intensament fuq dawn il-budget zar e, sej wasalna biex namlu publikazzjoni tal- biex nipublikaw il-kriteri ta' referenza biex umbat kullħat ikun jaf anki il-membri tal-parlament ċinu ma tendenzi tal-budget illi jiġu abbozzati fuq il-livell tal-Eurogroup. Però ċar illi fil-ġemat li ġejjin l-Eurogroup se jiddedika ħafna mis xogħol tiegħu fuq l-exit strategy, tal krizi aħna fuq dan pajna fuq l-istess pozizjoni li kintkom tafu diġa eh, fil-laqat preċedenti jridu neħu l-istimolu eh, fiskali illi fil-situazzjoni ta' krizi aħna konna provajna u ċar illi dan l-istimolu fiskali u dawn il-programmi eh, jaħdmu, pero għandhom jiġu irtirati fuqtu u fil-moment meta jasal meta jasal il-waqt tajjeb biex insibu tendenza ta' konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi. La tratwis u laqqas kmini wis, għal-dastant rridu nwaqfu l-appoġġi li tajna fis settur finanzjarju, l-garanziji li inataw li l-banek, għax ħana nħossu li sistema tal-banek għandu ikun f'possibilità li jaħdem anki minar l-appoġġ tal-istat U aħna nħossu li sa wasal il-moment biex eh, nwaqfu li zvantaċ li il-banek l-oħrajn li ma irċevewx lebda għajnuna s-seklom eh, jaffaċaw, u edin jaffaċaw. U bat iridu nirtiraw anki l mizuri ta' appoċ anki għal su eh, ta' xogħol tal-prodotti għal daqstant Il-miżuri kollha adottati mill-Stati membri singoli e permettew li ntaffu l-effetti tal-kriżi fuq is-suq internazzjonali. najdu ngħidu anki li dawk li tilfu iktar impigi ma nistawx najdu illi kellhom xi benefiċċji speċjali, però l-mekkanizmi li ġew implementati biex napoġġaw il-swieq ta' xogħol Eh, per eżempju mizura ta' dizokkupazzjoni parzjali għadhom mhumiex sostenibbli la eh, finanzjarjament u laqqas minnaħa tal-budget tal-dastant irridu naslu għal moment preċis biex ikunu nistgħu inwaqfu gradwalment dawn il-miżuri ta' appoġġ għax huwa ċar li eh, illi wieħed inħihom gradwalment dawn l-affarijiet se tkun situazzjoni differenti skont il-pajjiż Eh, differenti, f'kull pajis se jkun situazzjoni differenti u anki ritmu differenti. Fuq il-pat ta' stabilità aħna tajnih dimensjoni ġdida fir-riforma. Eh, l-istati membri tal-Eurozona mhux biss għandu jkollhom deficit li huwa inqas minn mija imma wkoll għandu jkollhom eh, budget bilanċat. Mm, issa dan mhux il-moment li nidħol fi dettalji, però dan jfisser li fi żmien il-medju dan huwa validu din l-idea għada valida. L-idea li nishtiq nidi biex nara eh, konfermi politiċi e, e l-Istati membri jistawx jilħu dan il-lan fi żmien il-medju, eh, ċoħe li kunem budgets bilanċati. Eh, Pero għan bħalissa memx għalfejn jitru fid dettali ta' dar. Issa, jekk aħna irridu namlu ġestjoni tal-munita unika b'mod iktar eh, kollettiv u iktar b'solidarjetà u għaċar illi irridu niftħu il ambitu ta' applikazzjoni Eh, tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Spiss il-ministri taw l-impressjoni li kienu edin iħarsu biss lej aspetti tal-budget fuq meta għal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika imma le il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, tal-ekonomija u tal-ekonomija monetarja jgħatu eh, problemi li morru iktar lemmin minn aspetti ta' budget, għal daqstant iridu natu iktar attenzjoni mux lejn il-passat imma għal differenzi fil-kompetitività li nistaw insibu fil-zona monetarja u rridu nagħtu iktar attenzjoni għal nuqqas ta' bilanċi makroekonomiċi illi huma saru iktar wisa minn mindu ġiet maħluqa l-eurozona. Ma tilfux eh, xuħut minn dawn id-differenzi edin jizdidu, oħrajn edin jonqsu, però jibqa l fat li l differenzi fil-kompetitività fil-eurozona edin joħol u dejjem diffikultajiet akbar u problemi. Għal-dastant rridu niddiskutu kif aħna nista neliminaw dan ix e, eh, xkiela l-tkabbir jew xkiela l-irkupru ekonomiku iridu naraw x'mezzi nistaw nużaw fl-eurozona biex inżidu anki l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku. Eh, eh, dan potenzjal li huwa inqas mill-bżonnijiet tal-żminijiet eh, medji u twal. Hemm ħafna peace, hemm l-obligi tal-pensjonijiet illi huma eh, edin iwaqfu dan il-potenzjal ta' eh, tkabbir eh, u fil-żmien twil ma nistawx aħna nżommu dan il-modell ta' pensjonijiet. Għal daqstant irridu naffaċċaw mod iktar enerġetiku Eh, il-problemi kollha li qegħdin ixekklu dan il-potenzjal ta' tkabbir. Elementi ieħor ġdid huwa li eh, pratikament wara kull laqa tal-Eurogrupp aħna nikkonċentraw ruħna fuq is-sitwazzjoni tal-kompetittività ta' wieħed jew żewġ stati membri. Mill-kriżi fil-Greċa nista' nieħu din il-konklużjoni aħna ma tajniex biżejjed attenzjoni għal telf ta' kompetitività ta' pajis partikolari, f'dan il-kas il-Greċa. Għal daqstan tal-wara kull laqa tal-Eurogrupp aħna se neżaminaw issa is-sitwazzjoni ta' stat membru wieħed indi kull darba differenti biex naraw situazzjoni ta' kompetitività għandu eh, nibdew b-situazzjoni bil-pajizi li edin joffru ruħom bħala volontarju, mbagħad ftit ftit neżaminaw situazzjonijiet tal-pajizi kollha aħna stidinna il-Komissjoni biex tuża l-artikolu 21 jekk jekk hemm bżonn, artikolu li tippermetti l-Komissjoni li jibgħat eh, twissija lill-Istat membru eh, illi ikun qiegħed jitbiegħat mill-prinċipju ewlieni tal-politika ekonomika illi hija koordinata fuq il-livell ta' l-Eurogroup. U dejjem iktar spiss il kursil qed jappoġġa anki jekk kultanti ibiddel xi ftit l hemm ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill istat eh, involut. Dan għamilni l-ewwel darba meta tkellimna fuq il-kriżi fil-Greċa. stant. skont l-artikolu 136 ta' trattata ħana u koll li torbu l-Kummissjoni biex eh, Teji proposta b'sensila ta' strumenti li permettuna nikkoordinaw u namlu sorveljanza tal-politika ekonomika eh, ta' politiki differenti ekonomika dan, dan huwa innovazzjoni ta' trattat tal-Lisbona tal lejn il-Kommissjoni u aħna nittamaw li l-Kommissjoni se tagħmel użu eh, siwi ta' dan. Eh, fuq il-proċeduri, aħna interessana ħafna li ma nħawdux il-proċeduri u l-istrumenti illi ġew introdotti skont l-Aġenda Europa 2020, proċeduri il huma mirati għall-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Aħna e, nixtiequ li dawn il-proċeduri tal-patt ta' eh, stabilità u tkabbir ma jiġux dilwiti fil-każ ta' eh, miġi parallel ta' proċeduri oħrajn qed niżaminaw. U ċar il-rappresentanza esterna tal-Eurozona u tal-Eurogruppo jistħu ila eh, mm, eh, vizibilità eh, u nittamaw li dines eh, titjieb anki jekk l-Eurozona jadem iktar implikata fl organizzazzjoniet finanzjari u monetari internazjonali. Attenzjoni iktar importanti se tiġi Eh, motija lil tkabbir tal-Eurozona. Aħna ħafna drabi għadna li aħna ma nħossux li l-Eurogrupp għandu jiġi konsiderat bħala klab malu eh, u laqas it-trattat ma jikkonsidra bħala klab malu. Eh, Għal-daqstant aħna mannix il-klawzala tal-opt-out, kullħat jista' jieħu sem fil-Eurozona Eh, naturalment jekk jirrispondi l-kriterji ta' konverġenza u ta' aċċess, ma biex inkunu nistaw nħejju ruħna aħjar għal eh, viżjonijiet il-ġodda, aħna eh, aħna niddedikaw kultant eżami preċis fuq il-konverġenza lejn dawk il-pajjiżi li talbu jitħlu fil-Eurozona. Din hija ħaġa li se namlu meta il-rapporti ta' konverġenza jiġu mħejja mill kommissjoni u mill-Bank Ċentrali. Kultant la' ulem sen nistider wieħed minn dawn l-Istati membri e, illi prezenta applikazzjoni biex jidħol fl-Euro e, u fl flimkien mal- kummissjoni u l-Bank Ċentrali biex naraw li mumma l-perspettivi ta' adeżjoni fl-Eurogrupp u biex naraw kol eh, situazzjoni jinstab fija il-pajis u xapoċandu. President, jien aħna naturalment eh, għanna u dimna il-problema eh, li palissa għettinkwetana l-koll, eh, ċo il-problema tal-Greċa, Eh, jina, fuq dan nixtieq ngħid eh, affarijiet preċizi ħafna. Eh, Rrit najt li tkun ħaġa kienet tkun ħaġa tajba illi nitkelmu minar ma ninvolvu ruħna wis. is situazzjoni tal-Greċa biex fejn l-eskrimu għax nitkom kolla specialisti, imma situazzjoni li edha fija l-Greċa hija imħabba telf ta' kompetitivita' u dana ġit kawzata minn fatturi differenti minn mindu l-Greċa daħlet fl-Eurogrupp. Għal daqstant, ma rridux nħawdu però l-kawza u il-riżultat, Għalissa eh, il-problema hija problema ta' budget u ta' finanzi pubbliċi. Għal daqstant eh, fil-ġestjoni tal-bilanċ tal-budget tal-Greċja rridu napplikaw id-dispożizzjonijiet tal-pat ta' tkabbir u stabilità skont eh, eh, eh, l-istatut ta' marzu tal-2005 dan ifisser illi l-Eurogroup ħafna drabi u l ħar darba fi frar Eh, stidnet lil greċa tu tadotta miżuri supplementari, għax aħna kon għedin naħsbu illi aħna sibna illi l-miżuri li ġo adottati ma kienux jiti korrispondu għal għaniet eh, illi għandhom u dimon, pero jiena eh, kont mill-qut ħafna mill-miżuri li ġew adottati u anki bil-kuraġġ li wera il-gvern Grek fil-adozzjoni ta' dawn il-miżuri. Il-politika tagħhom hija politika kredibbli, politika illi għanda isserra moħna, isserħilna moħna u s-serħ l-imħuħ tal swieq finanzjari illi situazzjoni hija differenti u bla dubju dawn il-miżuri se jwaslu għal riżultati tagħhom il-Greċja u koll għalet li setna punt seba eh, sa sal-ħata din is-sena. <clears throat> Eh, eh, id-deficit tagħhom, il-programmi li ġew adottati mill-gvern Grek un-baħt li ġew adottati fil-5 ma ta' marzu mill-Parlament Grik se jipermettaw li l-Greċja li konsolidaw il-finanzi pubbliċi tagħhom. <clears throat> U dana waqt li nirrispettaw fl-istess ħin l-iskadenza li tajnijom. U dana għandu jipermetti li nilħu l-anijiet li fissajna fl-imkien mal-gvern Grek. <clears throat> Għal-tastant il-Greċa adottat l-ewwel ta' miżuri, issa ġew mitlubin eh, it-tieni ta' miżuri, u għal-tastant il-Greċa eh, illi adottat anki dawn il-miżuri fil-parlament eh, kienet edha tamlu dan fi rispett tal-pat, rispett rigorus tal-pat ta' stabilità u tkabbir. Umbat, flimkien mal-gvern Grik, aħna nidejna proċess ta' monitoraċ eh, eżigenti ħafna <clears throat> illi se jgħamil, se jwassal għal biex il-kollega Grik, ikun jista jiprezenta ruħu l-Eurogrupp biex jispiega li mumma il-miżuri kollha li ġew adottati u implementati bil-gvern <clears throat> Grek. Għal daqstant, dan qed jindika wkoll li il-patta il tkabbir u stabilità qegħdin qed jaħdem, qed jaħdem tajjeb u qed jiġi applikat. So, <clears throat> il-gvern Grieg, però naturalment irid irid irrit jiproponi għal ċittadini tijaw eh, problemi eh, diffiċli. Imma il-Greċa tista eh, tasal għal situazzjoni ta' finanzi tajbin billi jizidu għak il kompetitività tal-Greċa illi bħalissa miex situazzjoni tajba. Tajba bizzejiet jiena ma nixtieqx nidħol fi dettalji eh, tal-elementi kollha li spjegaw is-sitwazzjoni tal-Greċa. Nista' nidħol fi dettalji tal-istrumenti tekniċi tal eh, li nistgħu aħna nadottaw għal biex ngħinu l-Greċa. Jiena nixtieq ngħid illi dikjara li l-Greċja mux tenħalluha waħedha jekk se jkollha bżonn l-għajnuna tal-Euro Group. Aħna maħniex tan abbandonawa il-Greċja għax il-Greċja meta adottat il-miżuri tagħha istqarrit il-forza u l-rida irrid tibqa' bħala partner kredibbli fl-Eurozona għal daqstant aħna maħniex tan abbandonawa nerġanajt il-Greċa e, li bħalissa edha e, e, f'dawn il-problemi diffiċli. Għal dastant, jekk wara l-isforzi u grazzi għall isforzi tal-Greċa u tal-poplu Grek e kisiru sforzi gbar u, u jekk dawn l-isforzi Eh, jiġu minati mill-spekulazzjoni, allora aħna sen namlu nindahlu. Għax eh, aħna fejn isiru zbalji ta' ġestjoni, inkunu edin eh, nissograw li jumbat il-situazzjoni tikber. Għal daqstant, aħna sen nejnu l-Greċja kikun hemm bżon, jiena nittama li dan il-moment ma jasal qatt fil-fattax dan huwa pro għax il-programm ta' konsolidazzjoni li għandhom eh, eh prezentaw l-Grigi bħala eh, tisħiħ tal-finanzi tagħhom huwa programm solidu jidher li lili u l greċa ħadet l-impenn, però rridu kru lesti lesti jekk eh, il-muada ikonna bżon nużaw strument biex nejnu l-Greċa biex bekk l-istabilità finanzjarja tal-Eurozona tiġi eh, tiġi imħarsa. Eh, il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-11 ta' frar hemmhekk ġew espressi b'mod ċar eh, il-rida tagħna li ngħinu l-Greċja jekk ikun hemm bżonn. Imma il-Greċja ma talbiċ ma tilbiċ għajnuna, il-programm tal-Greċja huwa kredibbli, jekk situazzjoni sitwazzjoni tmur allar u jekk il greċa jkollha bżonn lajnuna tagħna u ta' kulħadd allora jkun tkun ħaġa ovvja illi se nejnuha kollha kemm aħna meta jasal il-mument eh, minnaħa tal-Eurogroup aħna għamilna dibattitu tekniku wesa fuq il-natura eżatta u l-elementi illi uh, uh, illi għandu, u x-karatteristiċi għandu jkollu il-mizura li, li konna maħadna lebda deċizjoni għax dana hija kompetenza tal-Kunsel Ewropew, però aħna segwejna il-mandat fl-imkien mal-Eurogrupp, il-mandat li tana il-Kunsil, eh, fi 11 ta' frar, għal daqstant analizzajna eh, aspetti tekniċi u palisadhom qed jiġu analizzati u l-istrument eh, se jkun disponibli meta jkun hemm bżonnu. ma naħsebx li eh, issa jina sen eh, ħabbar, ma naħsibx li huwa moment li nħabbar id-dettalji tal-istrument eh, li nkunu nistgħu nużaw mhuwiex neċessarju li il-Kunsill Ewropew jiddeċidi din il-ġimgħa waqt is-summit fuq dan l-istrument, però huwa ċar li l-analiżi teknika għandha tkompli għanda titkompla biex umbat l-istrument ikun disponibli meta jkun hemm bżonnu. Dan l-istrument eh, x'jista' jkun għana konna għedin nasbu li inizjalment l-istrumenti jista' jkun kif se ngħid, ċoħe l-pajizi tal-Eurozona għandhom jiggarantixxu eh, self lil greċa Però hemm żewġ pajjiżi li qed jeskludu dan eh, assolutament li nimxu dan l-istrument. Għal daqstant ma nistax inkompli eh, naħdem eh, f'direzzjoni illi mhux permetti illi naslu għal biex insibu ftejn fuq dan l-istrument. Għal stant l-iktar ħaġa raġonevoli tkun illi nikkonsidraw minn flok strument illi nistaw organizzaw fil-kontest ta' koordinazzjoni Ewropew. Eh, għajnuna eh, bilaterali a dispożizzjon tal-Greċa, għajnuniet differenti bilaterali. Għalix aħna ma kienix eh, il-possibilità li neżaminaw l-elementi kolla ta' dan l-istrument, eh, per eżempju il-prezz ta' dawn il-self eh, bilaterali, U kwistjoni oħra illi tinkwita ħafna ministeri u jekk għannix aħna nużaw l imf jina minix favur illi nużaw l-IMF. Però miex ħaġa li għanna neskludu illi nistaw nużaw żewġ tipi ta' strumenti lajnuna bilaterali lejn Greċa, u u iktar eh, Ajnuna teknika mm, kmini wist biex naslu f'dawn id-detalji, però nistaw naddu anki għal dan l-istrument doppju. Minnaħa wahda ċoħe l-assistenza minnaħa tal-IMF u minnaħa l-oħra eh, eh, fondi a dispozizjon minn membri tal-Eurogrupp. Pero għaddu kbinuis eh, biex nalqu din id-diskussjoni. Irridu nimxu irridu meċxu, naġlu il-proċedura fl-opinjoni tijaj is-soluzzjoni eh, tista' tkun ukoll fil-fihdan l-Eurogrupp, però ma nistawx neskludu anki li kunem eh, parti minnaħa tal-IMF. Mela, eh, President, dana fil-qosor huwa Eh, il-kommenti illi naxtaqt niprezenta u naturalment jgħataw issa dispozizjon ta'kom biex nirrispondi għal mistoqsijiet kollha ta'kom. Thank you very much. Um, we've got uh, well over a Grazie ħafna għanna madwar xi persuna fuq l-lista tagħna biex jitkellmu. U allura ser nitlobkom biex um, żommu fil-qosor nistamlu t-mandi tagħkom. Jekk ġobkom Ħudu minuta biex titkellmu naddu għal koordinatur tal-PPS e, Sur Jean Paul Cossess. Grazzi ħafna, Signora President. Sur President, jena grazie ħafna għal-kommenti tijak, inti jena smajtek b'interess kbir. Musa s domanda s-dandi xie komment, xnajdlek. Jena napprezza dak li għajt. Pero, Jiena qed nibża li ċittadini ġewwa l-Ewropa għadhom ma femux dak li qed jiġri. Hemm ftit minn kollox fil-gazzetti dwar regolamentazzjoni finanzjarja u il-Kunsil tal-Ministri qed iżomm silenzjuż fir-rigward tal-miżuri Ewropej. Hemm l-elezzjonijiet li ġejjin dal-waqt ġewwa Renju Unit direttiva tal afm edha l-ura dwar dan u l-ura l-Europa edha miex edha ta' ġixxi. F'pajjiżi fil-kampanja me fejġejjena, n in-nies ma jafux, ma jistawx jifmu x'edha tagħmel l-Ewropa jew inkella meta ser tagħmel xi ħaġa. Għal daqstant id-domanda tiegħi hija din, Sur President. Ser tagħmel biex il-messaġġ ikun jista' jinftihom iktar min-nies. X'ser tagħmlu biex tenkoraġixxu lill-istati membri biex ma jagħtux messaġġi kontradittorji għaliex jider li l-Ewropa tinsab fiktar problemi jissa mill-li meta kienet fil-krizi finanzjarja. Iva, Jena naqbel ma dak li qed tgħid inti. Is-sitwazzjoni hija ftit imħawda u hija diffiċli li nies jifhmu dak li qegħdin nagħmlu. Regolamentazzjoni finanzjarja u il-hedge funds mihomx kwistjonijiet tiegħi din hija kwistjoni ta' l ekofin l-ekofin ta' 16 ta' marzu ma adottax pozizjoni ċara dwar il-hedge funds. Idealment, dawn messom adottaw pozizjoni ċara u misna minna progress fuq regolamentazzjoni finanzjarja, però tistaw taraw ir-raġunijiet għalfejn il-Presidenza Spanjola Issa warbet dan il-punt. Jena naħseb li anka kieku deċiżjoni t tittieħdet b'maġġoranza kwalifikata. Jekk hemm xi pajjiż kbir li għadu ma jistax jidħol f'dan il-konsens, huwa meqjus ideali li nistennew. Spiss ikun diffiċli ħafna li nistennew għal unanimità mill-pajjiżi kollha, Però din hija kif taħdem l-Ewropa bisfortuna. Firgward tal-Greċja naħseb li l-messaġġ huwa ċar. Greċja adottat programm ambizzjuż u kredibbli li għandu jikkonvinċi l-iswiq finanzjarji jekk is-swieq finanzjarji ma jridux jiġu konvinti minħabba l-ispekulazzjonijiet kbar li hemm, l-Ewropa lura ġiet turi solidarjetà mal-Greċja u l-Ewropa għandha jkollha instrument li jkun għad-dispożizzjoni tagħha u dan għandu jkun lest preparat meta eh, jasal iż-żmien, għal meta jasal iż-żmien. Però qabel ma jsir dan, il-Greċja tittamel dak kollu li tista' weħita biex tipprova toħroġ minn din is-sitwazzjoni li tinsab fiha. Però huwa ċar li hija meħtieġa u mistennija s-solidarjetà Ewropea. F'dan l-istadju jiena nemmen li n-nies iva jistgħu jaraw dak li qed jiġri. Aħna qed nippermettu l Greċja biex tipprova timxi l qudiem però m'aħniex qegħdin ninsew l Greċja jew nwarbu l Greċja. Naf li n-nies fil-kostituenzi ta'kom jifstaw jifmu sew dak kollu li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu. Is-Sur Bullman, grazzi ħafna tliet domandi li naħseb nistampa ġew f'minuta waħda inti qed titkellem dwar mekkaniżmu. L-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmu artiklu wieħed erba' tlieta li mhijiex applikabbli hawnhekk għaliex dan għandu x'jaqsam ma' pajjiżi barra miż-żona ewro però hemm possibilità għall-Unjoni Ewropea biex din tintervjeni u toffri uh, eh, self li jiġu pakketti mill-Istati membri u dawn ikunu taħt kondizjonijiet li għamlu sens. Hemm artiklu 1.2.2 u artiklu 1.3.6, però jiena qed naħseb prova nifhem għalfejn dan il-mekkaniżmu um, mhuwiex qed jintuża li xdan huwa l-iktar li jagħmel sens huwa l-irħas. Hemm ukoll dwar min qed jgħid dwar skużjoni mill-żona ewro. Smajt li l-istati membri jridu adottaw bil-fors l-ewro għaliex din hija parti mill-laki din tagħmel sens huwa possibbli li jsir li jkun hemm min joħroġ miż-żona ewro jew inkella esklużjoni miż-żona ewro U fi rigward ta' konsiderazzjoni fiskali, xin il-kwistjoni tal-ex anti-surveillance u forsi aħna rridu namlu mandisiraċ tal-istati membri iktar minn qrib biex inkunu nistaw nassiguraw li l-politiċi tagħhom ikunu bazati fuq għanijiet ta' tkabbiru stabilita? Sur Bolman, jiena spiegajt li mhux l-istati membri kollha huma favur tal-mekkaniżmu li semmejt inti. Ma naħsibx li dan se jinbidel daqt u għal daqstant jiena minix qed nara li hemm lok għal iktar spekulazzjonijiet fuq dan l-istrument. Però meta jasal iż-żmien irid ikollna l odda meħtieġa u lesti naħseb aħjar nifukaw fuq istrumenti u għodda oħrajn. Ma naħsibx li artiklu 1-2-2 ta' trattat huwa applikabli għaliex dan mhux diżastru naturali u lanqas ma hu xi stat membru li qed jipprova jaħrab mir-responsabilitajiet tiegħu. Il-Greċja soffrit minn kriżi, però naħseb li l-unika soluzzjoni hija li ikun hemm għajnuna bilaterali mill-Istati Membri lil Greċja. Aħna qed naħdmu fuq dan l-istrument, però naħseb li ser ikun neċessarju li naħseb li dak li qed tagħmel il-Greċja sejjer fid-direzzjoni tajba u jiena nemmel programm ta' konsultazzjoni tal-Greċja ser jikkonvinċi l-iswieq. Il-proposta l-idea li nitfaw u neskludu uh, stat membru barra miż euro għandha x'taqsam sammar proposta ta' Fond Monetarju Ewropew. Kif eh, qal il-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż Jiena naħseb li l-proposti tiegħu tal-Ministru Ġermaniż tal-Finanzi għandna nikkonsidrawhom. Għandna nuqqas ta' strument fl-Ewropa li jitratta kriżijiet b'mod tajjeb. Il-Fond Monetarju Ewropew mhux ser ikun l-istrument meħtieġ li ser jagħtina soluzzjoni tajba biżjed tal-problema bħal dik tal-Greċja. Il-problema tal-Greċja hija waħda urġenti. Dak li qed jiġi msemmi taħt il-Fond Monetarju Ewropew hija xaġa tajba u għandna naħsbu dwaru, però dan ma jistax iseħħ fil-futur qarib. Ma naħsibx lanqas li l-esklużjoni ta' pajjiż miż-żona ewro għandha tkun parti minn dan l-istrument li qegħdin nitkellmu dwaru. Din hija xi ħaġa li jiena ma tantx nixtieq li ssir għaliex jiena nemmen li la darba ikollok il-possibilità li teskludi xi pajjiż miż-żona ewro għandek ukoll tippermetti pajjiżi oħrajn biex jitilqu mod volontarju. inti tista tippermetti lil xi nies li jitilqu jew inkella teskludihom titfahom il-barra. Però mbagħad Pero mbagħad dan kollu ser jikkaġuna ħsara lis suq finanzjarju. Jiena ċertament ma naqbilx allura ma eh, l-idea li nitfaw pajis barra mill-zona euro għalix se ssiru kol ħafna s-sara kem lil dak l-istat membru li se jkun tkeċċa jew u kif ukoll il-bqija tal-istati membri fiż-żona euro. Fir-rigward ta' deficit tal-budget naħseb irridu nagħmlu ħafna iktar xogħol fir-rigward is-sorveljanza ex ante. Naħseb li flok inħallu li jisiru incidenti mbagħad noqogħdu uh, jiddispjaċina għal dak li ġara ma nistgħux nibdlu naħseb jaħ nippruvaw nipprevjenu. Signora Goulart. Sur President, jiena minix mill-istess eh, post minn fejġej sur gazet, pero jiena nissimpatizza miegħu. Il-pajjiżi, il-persuni ġewwa pajjiżna ma jistgħux jifmu dak li qed isir u jiena grata ħafna għal dak li jentijet. Inti tkellim dwar fatt li m'għandniex nħallu li l Greċja weħidha tkellim per programm bilanċjat u komprensiv dan huwa kollu tajjeb, però aħna qegħdin ukoll nisimgħu għajdut dwar l-esklużjoni ta' stat membru miż-żona euro. In-nies qegħdin jitħawdu. Inti ent biex tiġi mibnija iż-żona euro. U kiku aħna minna fil-Europols fil-biddu ta' disajnijiet għat ma kien ikonna munita unika. Inti tkellimt favur ta' trattat ta' Lisbona. X'nistgħu namlu biex nispjegaw lin-nies li huwa aħjar li ikollok l-euro milli ma jkollokx l-euro. Jiena nispera li għandek pjan B lest preparat għal Greċja anka meta għal meta dan ikun meħtieġ. Minix ċert jekk għandix nirrispondi bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż. Jekk nitkellem bil-Lussemburgiż mhux se naslem kien żgur. Jiena dejjem għadd li e, Lussemburg jis hija lingwa oħra u hija ħasra li huma biss il-persuni mill-Lussemburgu li jifhmuha din il-lingwa. Jiena ikolli ngħid li għandkom raġun. Fi rigward ta' dibattitu dwar il-Greċja, li qed iħawat lin-nies. Jiena provajt nikkontribwixxi biex niċċara l-affarijiet u għedt li l-Greċja għandha tagħmel dak kollu li hu meħtieġ qed dak li qed tagħmel il-Greċja huwa tajjeb u kredibbli u jekk imbagħad dan ma jkunx tajjeb bizzejet risponsa zona awra għandu jkun eh, għandha tkun risposta ispirata mis solidarjetà Mhijiex daqshekk neċessarja bħalissa u fil-ġimgħat li ġejjin għaliex il-Greċja mhijiex ser tfalli u mhijiex kważi ser tfalli ma talbitx għal assistenza, però kifettu għandu għad dispożizzjoni tagħna għodda biex jajnuna nitrattaw din il-kwistjoni li jiena marriċ nirreferi għalija b'mod partikolari fil-rigward ta' reprezentazzjoni ta' zona euro, jena għedtilkom ta' spess għawek f'din il-kamra li aħna edin nisiltu ma din l-idea, pero il-Kommissjoni ser tuża il-possibilitajiet offruti mit-trittat tal-Lisbona biex tagħmel proposta l kunsill dwar rappreżentazzjoni aħjar tal tal-ewro. ħafna, għandi 14 il-kellim fuq il-lista tiegħi u ser ngħidilkom se nissuġġeri xri Ser nieħu sen kikol darba l-koordinatur tal-ħodor u mbagħad xi m'għandix iktar koordinaturi li jixtiequ jitkellem u mbagħad ser inkompli bil ija tan-nies. Sur xoltis kol li xtiq jitkellem ser nibdaw bizven. Ekk joġbok. Sur Juncker, jiena ma qattajċ il-tmim il-ġimati għaj fil-ġawa Franza, fil-kampanja ta' Franza, jiena mort Ateni u kena ħafna laqat emmek u diskussjonijiet u jkolli najt li jiena ġejt iktar imħasseb mill qatt kont qabel. Id-dikjarazzjonijiet tiegħek dwar il-programm ta' konsolidazzjoni tal-Greċja li huwa wieħed kredibbli u li qed jagħmel progress, dan kollu huwa xi ħaġa li il-Grigi m'hemmx qed jaqblu miegħek dwaru huma qed jaħsbuha b'mod differenti. Dawn in-nies li għal dawn l ħar 10 jew 20 sena għamlu ħafna flus permezz ta' korruzzjoni u mezzi oħra illegali miħomx edin iħalsu għal ħsara li għamlu. Dinja problema minn lat ekonomiku inti għandek raġun li pajis għandu jikonsolida biex ikun kompetittiv u jibbilanċa il-finanzi pubbliċi, però din hija xi ħaġa li għandha tiġi appoġġata minn nies kwalunkwe pjan li jinsa per eżempju regolamentazzjonijiet e, ħżina li hemm dan mhux serjejn nixtieq ngħid nsaqsix ser tagħmlu fil-grupp euro uh, biex ġeru l-gvern Grek biex jassigura li l-dawk li għedin jamlu korruzzjoni u għedin jiexu ġewwa vilel zbiħu għandhom aċċess flus fil-fatt għom biex jikkontribwixxu għal dawn il-programmi flok jamlu iktar sara l Greċja mill qegħdin jamlu. Miux xogħli, miux ir-wol tiegħi li niġġudika jekk id-distribuzzjoni tal ġid ġewwa pajjiż huwiex ġust jew le. Jiena għandi dritt li kolli l-opinjoni tiegħi, ovvjament, u aħna inkoraġġixxejna il-kollegi Grigi tagħna biex jagħmlu bosta affarijiet. Di mish biss kwistjoni ta' zieda fil-vat, aħna tkellimna wkoll dwar il-bżonn ta' riforma strutturali u wkoll ġustizzja f'rigward ta' taxxi. Biex nassiguraw li kulħadd minħabba l-fatt li mhux kulħadd huwa ħati għal din il-kriżi, però xorta waħdu kulħadd trid jikkontribwixxi għal l-isforzi ta' konsiderazzjoni tal-Greċja naf mill-kollegi, minnant il-kollegi grigi tijaj fuq livelli vari f'bosta postijiet li il-gvern Grieg għandu f'moħħu itejjeb il-sistema ta' ġbir ta' taxxi. Intom tkellimtu dwar postijiet fejn l-istat tal-Greċja ma setax eh, ikun ta' suċċess fihom u per eżempju għal ħafna żmien is-sistema tat-taxxa tal-Greċja kienet ibbażata din il-problema eh, ma ma ġiġi trattata mod tajjeb ġewwa l-Greċja. Speakers. Tajjeb issa ser nieħu erba' kelliem oħra ser nibdew bis-sur Xuntis għal Gui, is-Sinjura Leling, is-Sur Savrakos u u Sinjura Intveld qabel ma ngħaddi lura għas-Sur Juncker. jogħġbok Nikolas. Sur Juncker, inti tkellimt Iva, għan nitkellem bil-Grik jajt il-kellim. Kont qed ngħid, illi inti tkellim b-mod speċifiku fuq il greċa inti taf illi deficit eh, kbir oli u nuqasta kompetivita dawn huma karatteristiċi li jeżistu anki f'pajjiżi oħrajn, mhux biss fil-Greċa li daħlu wkoll fl-Eurozona. Intkom ħsibtu fuq eh, il-fatt li l-patt ta' stabilità għandu huwa korrett forsi hemm xi problemi ta' stabilità fl-Eurozona, mbagħad tkellimtu fuq solidarjetà, mekkanizmu għal-għajnuna eh, lejn il greċja Inti u Sur Trixew u oħrajn u għamiltu stqarrijiet u koll li ma jaqblux flimkien e, u dana kontribwisċa biex iżid l-spekulazzjoni e, u fuq il mizuri li ġew adottati mill-gvern Grek illi e, kienu negativi għal ħaddima u fuq dak li għandu xieqsam mal-possibilità tal-Greċa pajzi oħrajn li eh, wieħed ikun jista' jitlob lajnuna tal-IMF. Inti għat li inti kontra. Imma il-Fond Monetarju Internazzjonali huwa diġà kważi fl-Eurozona għax rappresentanti għaw kien fil-grupp li eh, iprova e jikontrolla s-situazzjoni e, eh, fil-Greċa. Grazie. Yes, Mrs. Lully. Yes, sorry. Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-President Juncker al commenti um, utli ħafna tiegħu jiena bħalu namira ħafna dak li tixtieq tagħmel il greċja fi rigward tal-konsiderazzjoni konsiderazzjoni fiskali, jiena naħseb li hemm oħraj għandhom ikunu ambizjużi bl-istess mod biex itejbu uh, e, u jirranġaw il-finanzi pubbliċi tagħhom fil-ħin. Jiena nispera li dan il-programm ta' konsiderazzjoni fiskali ser jiġi intużat mod tajjeb bliktar mod tajjeb. Naf li etna li mhux ser tħallu lil Greċja u f f'sitwazzjoni ħażina U pero għanti għed ukoll li eh, insejt tal kollox eh, l-estate loans ta' l-istati membri xemxie stati membri ma' jridux hekk. Pero mbagħad jint. Tkellimt ukoll dwar bundling ta' assistenza bilaterali. X'differenza hemm pereżempju jekk pajjiż bħal Ġermanja ma jridx jiġi involut eh, f'sistema ta' garanziji, dan il-pajjiż mbagħad ser jiġi involut f'arranġament ta' assistenza bilaterali. Jiena ma tantx nista' nifhem inti taqbel taħseb li l-istati membri mhux ser jiġu involuti kollha Palma tafu hemm ħafna għajdutu opinjonijiet differenti ġewwa l-Ewropa bħalissa u n-nies qed jitħawdu dwar dak li qed jintqal. Pereżempju, is-Sinjura Lagarde issa ikkritikat il-, il, il politika tal-ekonomija tal-Ġermanja qalet li din hija e, dan huwa mudell li ma jistax jissegwit minn e, membri e, pajjiżi oħrajn tal-Ewropa. Din mi kienx xi ħaġa tajba għal ġermanja li ma jħossu li l-Ġermanja titratta l-ekonomija tagħha b'mod tajjeb ħafna u l-Franza li m'għamlitx hekk issa qed tikkritikhom. Issa, bosta ekonomisti mhux biss dawk Greki, Franċiżi, skużawni, qed jgħidu li il-Ġermanja qiegħda tibbenefika mill mill-purchasing power tal-ġirien tagħha. X'taħseb dwar dan id-dibattitu li imbeda mis-Sinjura Lagar li wkoll qiegħed fil-qalba tal-Unjoni Monetarja? θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Grazie ħafna. Staqt. Nressa edi għalejk u l-kollegi kollha. Jina għat nistaqsi. Jekk. L-iktar stat f'ir tal-Istati Uniti jekk ikun hemm problem hemmhekk din kif jitrattawa jiġifieri il-gvern tal-Istati Uniti ħalli u jinjora dak il-statu ħalli fidej l-spekulazzjoni, naħseb li le. Naħseb termini ġenerali miex kwistjoni li għandu ċaqsam mal-Ġermani u pajizi oħrajn, imma ma l-entita kolla kemmi, għall-Unjoni Ewropea kolla kemmi fi klimi jħor li għandha solvi wkoll il-problema tal-Greċja. U din hija wkoll problema illi fejn għandna l-Greċja tirrappreżenta 2% tal-zona euro. Għadda, għazek nxen nitkellmu fuq problema daqsa kbira li qed teddet l-unità tal-Ewropa. Għadda, stant. U ovvju li biswit eh, situazzjoni fi għanna dollaru fissem u kol tentattiv illi u euro debboli u kol. U għal daqstant fil-prezent qed nitkellmu sempliċement fuq crash test palissa fuq livell ta' rezistenza tal-euro imma wkoll għal dak li għandu x'jaqsam l-intenzjonijiet tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li għandhom juru jekk tassew teżistix dil koeżjoni soċjali din l-Unjoni fuq livell Ewropew. stand fid-dawl ta' situazzjoni kifini, jinn nistaqsi li ma' miżuri irridu skontinti jiġu adottati fuq livell ta' Eurogroup flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew ukoll sabiex niżguraw il-valuta Ewropea għaliex xlaħar aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni fundamentali. Minn settembru smajna ħafna kliem dwar is-sitwazzjoni tal-dollaru, tal-euro, kif in situazzjoni differenti u anka fuq il-situazzjoni ta' muniti oħrajn, pajjiżi oħrajn. Jina nistaqsi forsi fuq livell ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea Forse ma femnix tajjeb illi id-djufija tal-munita tagħna se toħloq diffikultà kbira, problema kbira fl europa kollha għaliex fuq dan qed fl-ħar mill-ħar. Yes, thank you, Chair. Um, I very much welcome the, uh, the statements by Mr. Juncker on... Uh... Grazie. President, jena napprezza dak li għali Sur Juncker fu uh, l-intervent tal-IMF u soluzzjoni ta' malajr jiena eh, naħseb li jiva jridu napoġġaw il-Greċja malajr u Ma nishtiqx ngħid li hawnhekk il-Greċja hija biss vittma. Jiena naħseb li l-Greċja għandha wkoll l-obbligu li tirrenda situazzjoni sitwazzjoni tagħha, tinvestiga l-fatti u kol eh, l-offizi for kriminali li probablement seħħu. Jina naqbel pero ma kelli ma oħrajn li għalu li il-fokus esklusiv fuq il-kas tal-Greċja bħalissa mandux uh, eh, ixxekkel l-istampa iktar wiesa li naħseb li il-Greċja hija biss sintomu tal-problema u l-problema hija id tal-, tal, tal, tal program li għanna, għanna regoli, etc. Pero jisna ħna mux għet ninfurzaw għan bizzejet. Naħseb li huwa tajjeb li u faċli li inti tirranġa eh, is-sitwazzjoni finanzjera ta' ċertu pajjiżi żgħar, però hija diffiċli għal dawk kbar. Jiena kont qed naħseb biex insaqsik dwar x'taħseb dwar sħiħ tal-patt ta' stabilità u regoli jisiru vinkolanti u f'każijiet estremi il-Kommissjoni u kol għanda il-poteri li t-intervjeni nazzjonali nazjonali forsi jenka eksante kifet inti jena naħseb li dan u ftit ta' tabu fl-istessin għalix u hija ħaġa stramba li aħna naċċettaw eh, kontrolli tal-budget nazjonali mill-IMF iżda mhux mill-Unjoni Ewropea jew mingħand iż-żona ewra. Naħseb li dan huwa kontrast Trust Strump. Umbat nishtiq insaqsik dwar il- il- ħsar li qed issir eh, fi żona minħabba l-falliment ta' sistemi ta' pensjonijiet u l-problemi l-ħar li kien hemm fil-Greċja riċentament. Is-Sur Juncker jogħġbok biex tirrispondi. Grazzi, Signora President. il-kollegi tagħna qed jagħtu l-impressjoni li qegħdin isaqsu domandi u li qed jisimgħu fil tatal ħafna. Il-kelima li tkellmu saqsewni 20 domanda, jien ser nipprova nirrispondihom kollha. Kollega, tkellem dwar is-suġġett tal-xkiel fil-kompetizzjoni. Però jiena xtaqt nirrepeti dak li qed qabel. Aħna analizzajna il suġġett tal dissorzjoni fil-kompetizzjoni. Aħna qegħdin nistudjawha fid-dettall ħafna. L-Eurogroup irrid jara e, differenzi bejn distorzjoni tal-kompetizzjoni fiż-żona euro. Se nagħmlu dan fil-futur jista' jkun li jfisser li dan ser iwassal rakkomandazzjonijiet għal pajjiżi partikolari. Din hija xi ħaġa li għamilna fl-aħħar Eurogroup. Però aħna ma publikajniex l-rakkomandazzjonijiet individwali għal kull stat membru. Umbat, dawk il-pajizi li jridu jippubblikaw dik l-informazzjoni jistaw jagħmlu hekk. Per eżempju, Lussemburgu għamel hekk jista' jagħmel hekk u hemm pajjiżi oħrajn li għandhom l-istess raġunijiet għalfejn jagħmlu dan. Issa fir-rigward tal-kwistjoni tal-IMF biex niċċara l-affarijiet jiena minnix favur ta' soluzzjoni tal-IMF għal kriżi tal-Greċja. Jiena nemmen li ż-żona euro għanda e, issolvi din il-problema weħeda kieku Kalifornja kella problema finanzjarja, il-gvern tal-Istati Uniti mux ser jitlob għajnuna mill-IMF u jiena naħseb li aħna ma nix namlu din il-ħagġa lanqas. Jiena kontrarju li konna soluzzjoni fejn l-IMF biss tkun tista' issolvi l-problema tal-Greċja. Jiena nipreferi kieku iż-żona ewra titratta din il-problema u titratta biss iż-żona euro. Ma nistax però neskludi l-fatt li forsi hemm xi raġunijiet għalfejn l-IMF m'għandix tiġi inkluża fis-soluzzjoni, però dan għandu jsir biss għabbażi ta' regoli Ewropej. Ma nistax pekludi l-fatt li l-IMF tiġi inkluża. Forsi għandna nużaw approach fejn it-tnejn jiġu involuti għaliex l-IMF hija wkoll involuta forsi biex issolvi din il-problema, però dan għandu jsir biss fiħdan ir-regoli tal-żona euro. Għandha tkun iż-żona euro u forsi bl-assistenza ta' l-IMF li jissolvi din il-problema. Nispera li din il-ħaġa tiċċara ruħa fil-ġranet li ġejjin. Issa, fil rigward ta' domanda ta' Sinjura Lulling, il-bosta mistaqsijiet fil-fat li saqsietni, jena nishtiq nejt li jena sibt soluzzjoni dwar il-backlons tal-istati membri għaliex għaliex rajna illi diversi membri ta' zona euro iridu jeskludu strument fuq livell komunitarju. U ovvjament, dawn ma miex kontenti b'din il-kwistjoni. Għal daqstant, ħaġa waħda l nistaw inkludu huwa ftejim intergovernativ bej il-membri ta' zona euro fejn namlu disponibli għajnuna bilaterali l Greċja U din tkun l-unika possibilità li fada li aħna neskludu l-approċ liħor. Pero xtaqt nirrepeti li ma naħsibx li ħajkun bżon dan l-istrument għaliex il-programm għal tisħiħ għandu jkun bizzejiet. Għallu li jataw disa kellim moħra. Ejna għamlu ftejn, kol kelli mistaqsi mistaqsija wahda, mux tlieta. Mux bekk niffaċilitaw ix-xol tijaj u kol semmejtu l-intervent tal-Sur Lagarde, Senior Lagarde, ma da mandux kollu xaqsam mal kwistjoni tal-Greċja li qalet kien. Kien pont li jarreferi għal set iħor ta' problemi illi wkoll kienu trattati fil-grupp ta' zona euro, ġifiri disparita fiħdan iż-zona euro. Din miex l-iktar kwistjoni urġenti ovvjament fil-prezent għaliex eh, ovvjament il-Greċja għanda priorita' U punt, disparitajiet maħluqa mill-fatt il-Greċ, il-Ġermanja tibazaruħa fuq l-esportazzjoni, l-esportazzjoni hija il-motur wara tkabbir. Din waħda mill-ewwel disparitajiet li għandna nittattaw fi zon euro, hemm ukoll zbilanċi oħrajn fuq livell globali illi huma aktar riskjużi minn hekk. L-għabenet nishtiq li l-stati membri tal-zona euro li tilfu l-kompetitivita u li għandhom deficit strutturali u kwistjonijiet ta' zbilanċ ukoll fil ħasijiet nixtieqhom jisaxħu l-kompetitività tagħhom l-ewwel net qabel ma jiffukaw fuq il-problemi kawżati mill-Ġermanja. Aħna il-fat fatt ukoll il-problemi marbuta mal u huma problemi serji ma dana kollu fuq dal-punt nitkellmu aktar tard. Jiena naqbel maqom? Meta tajdu illi pajjiżi oħrajn illi huma ikbar mill-Greċja kistru il-patt ta' stabilita u tkabbir mingħajr ma ħalsu għal konsegwenzi tagħhom mingħajr ma ġixxejna kontrihom, però fl-2003 kellna viżjoni aktar wiesa ta' dawn Eh, l-ekin sejħa ksur fil-regoli. Ma kenniċ tuħ drastiku fil-budgets, ma konniċ nafu se jkun l-impat fuq il-ġirin ta' daw tlet pajjiż il-kbar. Għal-daqstant, kullħat ħassib li forse n nana ktar ħin il pajjiżi. Iva l-pensjonijiet huma problema prinċipali u għanna nindirizzaw dil-problema il-sistemi tagħna il finanzjament tal-popolazzjoni li edha aktar tixxih. se jesperjenzaw eh, problemi kbar fis-snin li ġejjin. U jekk ma nwaqfux aktar fondi kredibbli, mela allura is-sistemi tagħna ta' welfare ħa jikkollassaw. Kredibilità tal-finanzjament tas sistema ta' pensjonijiet tagħna hija problema prinċipali illi se tħalli situazzjoni fejn is-sfiq finanzjarji u oħrajn se jkollhom ikkejlu il-validità tal-politika tagħna. Iż-żona euro għandha tur il kulħadd mod partikolari li żgħażagħ illi qed jakkumulaw dejn għall pensjonijiet li huma se jkollhom jaraw li dak qed nagħmluha kredibbli. Jekk kwistjoni ta' responsabilità ġenerazzjonali ma nix ikonna eh, politika li tkun egoista u nifokaw fuq il present biss. Issa għandna problema li xanna disa kellima u għandkom 45 sekonda kull wieħed. Ħanaqtalkom għax inkellem se jkollkom risposti. U wasanna fej wasanna fu nos nes ħamsa se nwaqqaf id-diskussjoni u nagħti kelma l-Sur Junker. Wolf Glenn, Rashida Dati, Grazza, Goebbels, Lambert, Podimarti, Beres, Tyson u Ramon Tramosa. Għal 45 sekonda u l-fikurbuk. Herr President, äh, mi xan di krize. Signora President, il krizi li tnaħħaġa waħda rridu in äh, temmu is-suq niku fejdan ma sarx u rridu nizguraw li konna u kol politika ta', ta, ta stazzjoni tkun aħjar għankonna kol suq ta' xogħol b'saħħtu. Fejna bżonn aktar Ewropa huwa il-post fejl sa' seta membri muqed tikkax bisqajhom. Għez nsolvu l-problema. il sinjur Radati. Mrs. Dati. Sinjur Radati. Merci, Madame President. Grazie ħafna, Sinjura President. Il-kriżi fil-Greċja qed obbligana li jkollna politika ekonomika koordinat fuq livell Ewropew. Il-ġimgħa li għaddiet, Signora President, kellna laqgħa tal-Ministri tal-Żona Euro illi diskutew mekkaniżmi ta' għajnuna l-Greċja. Fiż-żona Euro, aħna ninsabu ma' odin fit-tajjeb u l-ħażin u llum l-appoċ mhux se jneħħi responsabilità tal-Greċja illi tkun riġida sabiex timplementa l-pjan tal-kupru tagħna u l-miżuri ta' austerità. Tkellimtu dwar soluzzjonijiet possibbli għajnuna bilaterali fi zona euro flimkien ma' għajnuna mill-IMF. Imma President fid-dawl tal-laqa ta' zona euro x'tista' tgħidilna dwar dak li għandhom jagħmlu l-Stati membri għandkom intom timetable għal Greċja? I'm sorry, you've had... Jiddispeċini ma bist il-ħin. Iva għan nispicċa tajt s-sunjadati. Xtaqt reazzjoni għal eh, fat li s-Sinjor Merkel eh, ma kienieċ partecipaċ, ma partecipaċ fil-għata zona euro. Ma nistawx nibqaw sejrin ek tajt il-President b'numru ta' mistoqsijiet. Għalek il-numru ta' jekk ikunem kellim ieħor li jistaqsi iktar mistoqsija waqt se naqtalu. Is-Sinjora Krazza. Poli kire Proedru. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχομαι στο θέμα της... Grazie ħafna. Sir Juncker. Nitkellmu dwar il-Greċja. Il-Ministru Grek, il prem Ministru Grek, għalli mhux qed titlob għajnuna. U dan attuntu kol illum il-Greċja qed titlob su ċar għas sabiex sabiex l-interessi jon sota fil-għallek nċaqsa mis-self. Issa il-Greċja għandha bżonn minnu fiħ dan is-self u l-miżuri sissa ma konvinċewx is-swieq. Is-sitwazzjoni il-programm tal-Greċa hija lajnuna komunitarja. Is-senti kif taħseb illi għandu jħol forma, għandu tħol forma din lajnuna, ix dan jitted bis-serja ta' mis-swieq. Kif nistaw naslu għal dan ir-riżultat? U issa minnu fiħ? Grazie ħafna. l Ville Goebbels f'koll zona monetarja imma mhix bil-forsi kollok relazzjoni asimetrika bejn il-membri tagħha. Uħut ikollhom iżejjed oħrajn ikollhom in-nieqes din hija s-sitwazzjoni anke fl-Istati Uniti. Għandek stati li huma aktar onja minn oħrajn. Filwaqt li oħrajn huma aktar ta' suċċess semmejtu l-Kalifornja il-dejn tagħhom huwa ola mod assolut għal nirxaqsam dejn mill-Greċja u l-Istati Uniti li għandha dejn ola mill-Ewropa hija finanzjata miċ-Ċina. Imma ċ-Ċiniżi tal-Ewropa huma l-Ġermaniżi. U wkoll ehm, eh, għandhom ikunu grati lejn pajjiżi żgħar ninsabu f'żona monetarja fejn hemm l-ebda governance ekonomika. Mannix budget suffiċenti, għal daqstant għanna jkonna su uniku għal Eurobonds, garanti minn oħrajn sabiex kullħat kun jista' jiġi finanzjat kif suppost. Filippi. Kuxbuk. Sor Juncker. Merba fi Brussel għandi mistoqsija sempliċi. Ħakonna nsolvu l-problema tal-budgets l-istati membri, Urridu iktar sostenibilità mhux iktar kma. Kemm nistgħu ndumu nagħmlu dan jekk inħarsu lejn l-espansjoni biss ma nħarsux lejn it-tħul. Kemm se ndumu ma naħarbu minn konverżjoni fiskali fost istati membri nagħmlu għal vjejti għalfejn mhux foqs smoħrajn ukoll. Eni jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi anka lilek, President Juncker kont ċar ħafna fir risposti tiegħek għalhekk li għandu xaqsa mekkaniżmu Ewropew għal appoġġ għal Greċja. Ikun meħtieġ ovvjament, però xitrit tajbija meta tajt jekk meħtieġ. Għadna wara l-Kunsill Ewropew taħdax ta' frar se jkollna mekanizmu mat il-Greċja fil-bidu ta' Marzu kella dawn eh, imponejna fuq dan l-interess għali fuq is-self. Mistaqsija lek jekk ma jkunx hemm ftehim pitada fil-Konsill Ewropew u l-Greċja ikolla ssib soluzzjonijiet oħrajn il-barra mill-Ewropa sabiex ikolla self aktar interessanti se jkunu l-konsegwenzi għall-euro u għaż-żona euro f'termini ġenerali. Merci Madame la Présidente. Une observation, moi je suis assez Grazie, Signor President, komment wieħed. Jina ħsat li fl-axħar laqa tal-ekofin adottajna miżuri sabiex inneħu miżuri non konvenzjonali fuq il-soq ta' xogħol minn konsultazzjonijiet mal-Ministri l-Affarijiet Soċjali fil-Greċja minn Ottubru 2008 konna nafu li di l-ħaġa sesseħ naħseb kien ikun aħjar fiq dak iż-żmien illi nużaw artiklu 222. Dan kien Eh, jipaċifika l-affarijiet ikonna nkunu f'sitwazzjoni fejn nindirizza waħjar il-problema ta' Greċa. issa qed induru lej patt ta' stabilità u tkabbir u nippruvaw nagħmluh aktar riġidu, però m'għandniex forsi nieħdu ġġara eh, fl-ħara xar snin fejrajna distorzjoniet fil-kompetitivita li għanna bżon mu mi miex għodda aktar repressiva mu aktar għodda aktar kooperativa. Ramoni Kjoġbok. Grazie ħafna, Signor President il li għaddit il-persuna eh, mill-Bank Ċentrali Spanjol għal il-settur tal-bini u tal-bank fil-Olbanek fil-Europa rajna relazzjoni t-lenglaħa 450 miljon euro. Proporzjon oli tal-GDP, anka l-President Chambers of Commerce fil Spanja għalja almenu 30% ta' dan l-ammont, se jkun irkuprat. Spanja sessir il-problema il-ġdida għall-euro grazzi. Mr. Juncker, um, we'll, we'll hold Mr. Trichet outside for a few minutes, so you have some time to answer. So I will take some minutes more. Għajsi <laughs> kolli bżon ħames minuti oħra jgħet is-Sur Juncker. Un vejn rajn lasin, bima. <laughs> Eh, je ne répondrai pas, Madame la Présidente, à toutes les questions parce que sur certaines questions. Nasa nkun nista nirrespondi mistoqsijiet kollha. Jiena parzjalment jew anke b'mod ġenerali koprejtom diġà fil-kummenti tiegħek preċedenti, għalhekk nista' forsi eh, inkompli fuq spunti illi nieħu spunti minn affarijiet li qatt qabel. Fuq Greċja, ħafna punti wkoll repetew punti li semmejt, il-Greċja għandha timplementa uh, miżuri budgetarji sabiex jerġaw uh, waqfu strutturi budgetarji b'saħħithom. Dew net fil-Greċja il-Gvern u l-Parlament adottaw set ta' miżuri kredibbli illi juru moċċar illi Greċja trid issolvi l-problema. Jekk is-swieq finanzjarji komplu jispekulaw kontra l-Greċja, fejn Greċja tagħmel dak kollu tista' sabiex tirranġa l-affarijiet minn mela allura il-żona euro se jkollha tintervjeni u tgħin lil Greċja għabbażi ta' strument li ovvjament ma nistax niżvela id-detalji tiegħu illum imma li għanna nżammu fil-komma għal meta jinniġu bżon. Ir-raba punt. Kull idea ta' esklużjoni ta' xi pajjiżi ieħor miżun euro mhuwiex ibbażat fuq sens komun. Madana kollu. Ħadd ma propona li Greċja tiġi eskluża miż-żon euro. Imma kull suġġeriment din id-direzzjoni ma kienx jirreferi għal Greċja mod speċifiku ma strument illi għanna possibilment nistabilixxu fi sena euro fi snin li ġejjin. Saru parallelizmu mal-Istati Uniti illi parzialment huma veritarji ma huma impreċiżi wkoll. L-Istati Uniti huwa stat fejn għandhom għodda fidejn l-Istat ċentrali. Zona euro, minna l-oħra, mandiġ l-istess strumenti bħal mandom gverni ċentrali għanna l-pat ta' stabilita' u tkabbir illi ma jfessirx ma nixħaġajar, pero dan eh, biss ħapost interventi fuq livell governattiv. Iva, għanna bżon livell minimo ta' armonizzazzjoni fuq il-tax base dan sar fil-wetu design fuq il-sisa u l-VAT. U rridu namlu dan u kol fuq smoħrajn ta' tassazzjoni u kol. Minajr, ovvjament, ma nxeklu l-kompetittività li jista' jkun hemm bejn membri differenti taż-żona euro. Dwar il-ħruġ tal-Eurobonds, kellimna dwar dan tliet snin ilum, però eh, ma sar xejn imbagħad. kena ħafna opportunitajiet fejn stanna najdu li dan kien ikun strument validu ħafna, però ma sarx, u s-sad niprofaw nistabilixxu b'fond eh, monetarju u jina favur din l-istituzzjoni ġdida. Musaqad nidħol fil-kwestjoni dwar jekk għanni xi nemendaw it sottat jew le, jew nistawx insibu soluzzjoni fiħdan il-qafas prezenti, għax ma nasibx li din hija kwistjoni għandha tiġi diskussa hawnhekk. Ma dan kollha konna strument a dispożizzjoni tagħna darb'oħra illi nistaw nużaw minar ma nqodu nitlu fi problemi u uh, kwistjonijiet ta' prinċipju bħal dawk illi qed jiġu diskussi fil-preżent. Iva, il-proċess ta' soqoniku għandu jinten sabiex l-istrutturi tagħna jkunu iktar korrenti b'saħħithom. Jiena ġat illi dem ħassejt u għadni ninħoss illi artiklu 22 ta' trattat mhuwiex bażi legali soda li fuqa nistaw ikonna rikors għal kull azzjoni kontra l-Greċja. l suni redati najdela li nifhem raġunament tagħha. Greċja l-ewwel net tkun responsabbli sabiex issolvi l-problemi tagħha l-ewwel net. Iva naqbel ma dan. U naħseb li l-pajjiżi tal Eurogroup għandhom jassistu li Greċja jekk il-Greċja ikolla bżon appoċ finanzjarju mill-membri l-oħra ta' zona euro. U dwar l-esklużjoni ta' xi pajjiżi ieħor miż-żona euro, ktar kmini jingħad li l-ewenet jiena kont kontra tuni bħal din. Issa jekk aħna se nintroduċu mekanizmu ta' esklużjoni, qed ikollna wkoll mekkaniżmu li permetti membru ta' żona euro illi iħalli b'mod volontarju żona. Għalhekk dan ir-reġim doppju fejn tkeċċel kulħadd il-ċaħat u permettiċ l-pajjiżi illi jitilqu jispiċċaw jiddistabilizzaw il-żona euro. Għalament irrid inżomm nirrispetta l-indipendenza tal-Bank Ċentrali dan kollu nista' nasal fit-interventi hawnhekk. Grazzi, dispeċini kena ninkludu tant mistoqsijiet fi żminek qasir, għamenija kważi impossibbli għalik. L-skambju ta' ideat li jmiss miegħek huwa skedat tal-ewwel ta' Ottubru 2010. Ovvjament nistenna bil-ħerqa dan l-avveniment, grazzi. There'll be a short interlude for two or three minutes. Nif għal xi żewġ jew minuti, s-sadajt il-President. Okay, everybody, if you could uh, sit down. Um, Jek jirġobkom hudu postkom? Wa kemm xejn diffiċli meta jkollna membri eh, mistidna, meta jkollna mistidna distinti wet wara liħor. Nilqa magħna l-President tal-ICB, il-kol ta' fuq tajb ħafna għal eh, dialogu monetarju li namlu ta' sikwiet u għal darba oħra Probabilment ħad nitkellmu dwar il-Greċja bħala parti mill-investigazzjoni għaddejja tagħna dwar il-problemi illi problemi kwestjonijiet illi jitrattaw is-sitwazzjoni Grika. Passoltu s-sur trisċe ħajtina diskors ta' kwarta u dan mbagħad ikun segwit minn mistoqsijiet u risposti. Wara l-soltu u segwu l-istess format tas soltu Pero minn esperienza reċenti tagħna nitlobkom tistaqstux mistoqsijiet komplikati ħafna għaliex nispiċċaw mal-ħawx u kol jagħmel impossibbli għas-sortrixxi illi jirrispondi b'mod dettaljat. Grazzi ħafna li tinsab ma' hawnhekk merba fil-Kumitat u eh, nħalli fidejk, Sur President. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura President sinjura membri tal-Sinjura President, membri tal-Komitat tal-Affett Ekonomiti Umanitari, u pjaċir tiegħi nkun magħkom hawnhekk illum għall ewwel smih regolari fl-2010 fl-aħħar ftit xhur mill-aħħar laqgħa tagħna ftit ġempru fil disam. L-ekonomija ta' zona euro b'mod ġenerali eh, komplet tirkupra, ma danna kollem numru ta' kwestjonijiet marbuta ma' pajjiżi u sviluppi ta' sfiq finanzjari li waslu għal diskussjoni intensa dwar iż-żona euro u l-ħidma tagħha. Dan jagħmel id-diskussjoni tal-lum waħda aktar eh, relevanti. Qed naraw illi għanna sfidi kbar għal politika ekonomika Ewropea sfidi li ħarġu mill kriżi finanzjarji naraw ukoll xi fisser illi issegwi politika monetarja, monetarja u ekonomika b'mod responsabbli. Stabilità għal moneta komuni hija responsabilità ta' kulħadd. Illum skont it-tradizzjoni ħan nibda billi intikom evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika u ħan l aktar għall-eliminazzjoni progressiva ta' miżuri non konvenzjonali li jittiedu periodu ta' krizi. Mbagħad se ħares lejn iż-żewġ suġġetti illi qbilna fuqhom ġifiri politika budġetarja u zbilanċ mondjali. Kif issemma fl-aħħar eh, smiħ Deċembru, kondizzjoni ekonomiċi u finanzjari komplew jitjiebu anka jekk fuq pass moderat. Attività ekonomika jidher li żdiedet b'0.1% mill-aħħar mill tletxur laħat tletxur ta' sena l-oħra l-informazzjoni reċenti tikkonferma li għanna nistennew il-kubru moderat fil-sena prezenti. Dan skont l-aħħar proġezzjoni tal-istaf tal-ECB. U koll imbassra minn t tbassir minn istituzzjoni toħrajn jikkonfermaw dan bitkabbir annwali ta' 1% fil-2010 illi koll jizdit fil-2011. Fl-evaluazzjoni tal-Konsil Governativ ir-riski għadhom bilanċjati però kif imbassar ġa sena l-oħra l-irkupru xaktarx ma jkunx uniformi f'reġuni, sezzjonijiet u anka fuq medda ta' żmien. Għatem inċertenz ovvjament, għal dak nxaqsam sviluppi il-prezzijiet, e nkomplu qed naraw inflazzjoni baxxa u anka pressjonijiet ta' inflazzjonijiet baxxi fl-aħħar xhur, inflazzjoni fi fl-2010 kent laħħaq 0.9% il-stampa għal dak inflazzjoni tkompli tkun lineari ma' stabilità tal-prezzijiet u riski għadhom bilanċati. Speċifikament nistennew inflazzjoni li tibqa' madwar 8% fil-żmien immedjat u tibqa' moderat fuq l-orizzont anke skont irkupru eh, baxxan li xaqsam id-domanda. L-analiżi monetarja tkompli tikkonferma l aspettativa ta' pressjoniet ta' inflazzjoni baxxi fi żmien medju kif rifless f'espansjoni dajfa tal-flus u l-kreditu. Il-tkabbir fil-self l-intraprizi xaktar xibqa dajjef għal żmien li ġej fil-waqt li il-tkabbir annwali fuq eh, self għal għadjar ħajbqa pozittiv. Dan l-izvilupp għadu lineari ma' regolartajiet fl-aħħar ċiklu tan-negozju għan komplu qed insegwu l-żvilupp fil-kreditu fix-xhur li ġejjin. Fil-waqt li m'hemm l-ebda evidenza ċara ta' riġidità fil-kreditu ta' kreditu fil-żona euro, is-sitwazzjoni tidher li qed varja minn pajjiż għal ieħor mej settur ieħor anke daqs l-kumpaniji. Sa ċertu punt il-tkabbir dajjef tas-self huwa minħabba l-fatt eh, tal- ħabba li l ċessjoni fl-2009. Indikaturi ta' aspettattivi għall-inflazzjoni għal żmien medju u żmien immedjat jibqgħu ankrati blantana illi nżommu il rati ta' inflazzjoni baxxi viċin 2% fi żmien medju. Dan f'dan l-isfond il konsil rrid iżomm il-livelli ta' rati ta' interess l ecb lineari fl-aħħar xhur anka kif meħtieġ l-impuls monetarju li ġej mit-tnaqqis tal-rati ta' interess tas sena li għaddiet infirxu fil-rati ta' interessi fuq is u anka trasmissjoni tar-rati l banek u l korporazzjonijiet komplew jissaħħu. Din it-trasmissjoni wkoll għandna narawha b'mod konġunt ma' miżuri mhux standardizzati li li sebi ħa. Dawn il-miżuri pal eh, dispożizzjoni ta' l-otmen seħ ta' likwidità l banek maturità ta' sena kontra kollaterali kien affettwat kien affettwat minn kondizjoni favorevoli għal banek, stabilizzar kol il-suq tal-flus u kol eh, saħħaħ il-tnaqis fil-rati ta' interess. Skont il- fil-dawl tal-evalwazzjoni ekonomika monetarja li semmejt, il kol ukoll iddeċida li kompli l-phasing out ta' ċertu miżuri straordinarji ma rridux insaħħu id-dipendenza banek għandhom jieħdu l-intermedjazzjoni tagħhom mill-ġdid u għandhom l-inċentivi kollha meħtieġa biex jagħmlu dan. L-operazzjoni ta' tnaxil xarġa u twaqfu u proġetti ta' sitt xhur jintemm ukoll fil-ġimgħa li ġejja. Barra minn dan ukoll ħan nintroduċu mill-ġdid tenders li huma eh, viabli għal proġetti ta' tliet xhur u dawn jiġu implementati fl laħar ta' pri. Fl-istess ħin, fiż-żona euro ħankomplu nattu aċċess mhux limitat li sistema bankarja għal operazzjonijiet fuq żmien immedjat ta' ġimgħa jew xar, maturità ta' ġimgħa jew xar. Dan ikompli kemm hemm bżonn u jkompli sa nofs Ottubru ta' din is-sena. Dan sabiex inkomplu nappoġġaw il-kreditu fiż-żona ekonomika tal-euro. Permettuni ngħid xi ħaġa wkoll dwar il-politika monetarja fuq medda twila ta' żmien li hija xi ħaġa ta' interessa li jkun speċjalment ir-rabta bejn politika monetarja u anke l-asset prices. Il-kriżi finanzjarja ta' tħajja minn ġdid li d-dibattitu dwar ir-relazzjoni bejn politika monetarja u anka dawk li nsejħu l-asset price bubbles. Dan id-dibattitu huwa ibbażat fuq mistoqsija bażika. Politika monetarja għandha l lan illi twaqqaf dawn l-asset price bubbles fil-waqt din mistoqsija m'għandix risposta ċara il-strateġija tal-ECB tikkonsisti f'approċċ illi jista' jilqa' għall-isfidi li jiġu minn żviluppi fil-prezz li mhumiex sostenibbli. Il-mandant tagħna wara inżommu stabilità tal-prezz fuq żmien medium ikun hemm ukoll xejriet finanzjarji mhux sostenibbli u xejriet għatibiċi fil-sfiq finanzjarji li fl-aħħar mill-aħħar jistgħu iċeklu stabilità fil-prezzijiet. Ir-rabta mill-qrib bej żviluppi monetarji u anka zbilanċ flassi u soq tal-kreditu jimplika il-politika monetarja tagħna għandha tintentifika zbilanċ bħal dan fi stadju bikri u għandna nukoll nirrispondu għal l-istabilità b'mod fuqtu u għalhekk inkomplu insaħħu l-istabilità finanzjarja. l analiza monetarja tagħna li tikkonċentra fuq il-monitoraġġ tal-flus u kreditu tagħmel propju dan. Huwa qafas strateġiku illi jinkludi wkoll livell ta' eh, lean against, against the wind impliċitu għal ġasam flus eċċessiv kreditu u anka uh, lassi. Il-ġudizzju huwa importanti f'dana kollu li sibi għandha l expertiza għandu biex taqsam l-analizi ta' sviluppi fil-kreditu u fil-sviluppi monetarji u anke applikazzjonijiet ta' riskju għal stabilità ta' prezzijiet li, li tirrappreżenta xaġa importanti ħafna fil-kriżi finanzjarja. Issa ħandur għal politika fiskali kif tafu għajnuna l-settur finanzjarju u anka il-budget kontest finanzjarju ekonomiku f'ħafna pajjiżi ta' żona euro wassal għal zbilanċ fiskali. Sadattant f'ħafna pajjiżi ta' żona euro qabżu it-3% valur ta' referenza għal ratio ta' deficit ta' dawn iċ-ċirkostanzi il-patt ta' stabilità u tkabbir illi twaqqaf sabiex jipproteġi pożizzjonijiet fiskali sostenibbli għandu jiġi applikat b'mod b'saħħtu Li sibi se jasab saħħu l-impen tal-gvernijiet sabiex iżommu ma dawn id-dispożizzjonijiet. Gvernijiet nazzjonali għandhom jagħtu konsolazzjoni fiskali priorità fil-kontest tal-kupru ekonomiku li għaddej ukoll innaqsu il-ratio ta' deficit ta' anqas mit 3% tal-GDP skont ir-rekomandazzjonijiet preżenti tal-Ekofin. Skont il- aġġornamenti ta' program ta' stabilità gvernijiet dru illi miexin fid direzzjoni tajba din is-sena. Ma dan ukollhom bżonn miżuri ulterjuri illi fl-aħħar mill-aħħar huma meħtieġa fi snin li ġejjin sabiex jikkoreġu deficits eċċessivi fil-żmien li sabili Għal dak nixaqsam l-istruttura tal-ġustament fiskali aħna nilqgħu iffukar fuq il-naħa tal-ispiża li il-daqs settur pubbliku żiet il-kriżi u anka li konsolidazzjoni bażata fuq l-ispiża tidher li kienet effettiva fil-passat. Gvenijiet jistaw jisaxħu il-kredibilità tal-konsolzjoni fiskali billi jisaxħu il-qafas budgetarju nazzjonali u bil-koll jimplementaw riformi strutturali sabiex jisaxħu il-tkabbir potenzjal. Dan il-kontest nilqa l-inizjattiva tal-Kommissjoni Ewropea għal strategija Ewropea 2020 u anka rwol aktar imsaħħaħ tal-Eurogroup fil-sorveljanza multilaterali illi għaxaġa meħtieġa fil-sizmin il-sorveljanza fiskali taħt il-pat għanda tibqa xi ħaġa indipendenti u li l-prinċipju fondamentali tat-trattat u tal-pat għandhom jiġu proteġuti. Ħruġ ta' suċċess mill-espansjoni fiskali fid-dawl tal-kriżi reċenti tfisser konna bżonn miżuri ambizzjużi u rieda politika dwar l-implementazzjoni. na fiduċjuż li politika li dawk li jfasslu politika Ewropea se jkomplu jissaħħu s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi l-sforzi ta' ġustamenti li saru mill-gvern irlandiż u iktar reċentement mill-gvern eh, Grek jistaw jirrappreżentaw passi promettenti fil-proċess ta', ta konsolidazzjoni. Issa dwar l-izbilanċi. Wieħed mill-punti principali tal-kriżi finanzjarja kienu l-izbilanċi globali esterni dawn kienu jwaslu għal inflows kapitali kbar f'pajjiżi li għandhom deficit. Dawn l-inflows kienu parzjalment finanzjati mill-ħruġ ta' strumenti finanzjarji illi il-valur tagħhom ġi mfarrak letteralment fil-krizi. L-izbilanċ rifletta in-nuqqas orientazzjoni fuq żmien medju lejn stabilità u sostenibilità ta' politika makroekonomika. F'ekonomiji fejn eh, kena deficit il-żona euro ma kontribwixxietx għal bini ta' zbilanċ globali l-account kurrenti baqa wis uh, maluq għal ġasam bilanċ l-aħħar snin. Il-kriżi wkoll waslet għal tnaqqis parzjali fi bilanċ globali. Imma dil-korrezzjoni tidher li hija xi ħaġa ċiklika. Xi fatturi strutturali importanti li waslu għal bilanċi mhux sostenibbli għadhom f'postom. Riskju illi zbilanċ globali mhux sostenibbli jitfaċċa fi żmien illi ġej mhix xi ħaġa li nistgħu neskludu kieku neskluduha hemm bżonn ikollna politika ta' ġustament b'saħħitha f'ekonomiji fejn għandna deficit jew għandna surplus. Id-deċiżjoni tal-G20 li noħolqu proċess ta' għajnuna reċiproka għal dak nixtaqsam il-membri tal-politika strutturali makroekonomika hija xi ħaġa illi għandna nikkontemplaw del proċess ifisser li għandna bżonn sorveljanza li sir kif suppost u mingħajr tnikkir u l pajjiżi l-ekonomiji konċernati għandhom ikollhom ir-rieda u l-kapaċità operattiva sabiex jibdlu il-politika domestika tagħhom kif meħtieġ dan huwa dan huma kondizzjonijiet meħtieġa sabiex inwittu triq għal ħidma aħjar tal-ekonomija globali. Iż-żona euro tista' tidħol f'dan il-proċess fuq uh, laqta pozittiva ankan fid-dawl tal-orientazzjoni fuq żmien medju floqsma makroekonomiċi fiskali u monetarji. Nikkonkludi billi nfakkar illi zbilanċ makroekonomiku mhijiex xi ħaġa li hija għandha x'taqsam ma' livell globali biss, għandha x'taqsam ma' żona ewra kollha kemm hi l iżbilanċ jibqa' sfida illi hu li li hemm nuqqas ġustament f'numru ta' Statu Membri u indispensabbli l-pajjiżi konċernati ikollhom indikaturi tal-kompetitività jkollhom riforma strutturali u jsaħħu l-konsolidazzjoni fiskali skont il-prinċipju regoli illi insibu fl-Unjoni Monetarja. Dan jipermetti l-ekonomiji ta' zon euro sabiex jibbenefikaw mill benefici tal-settur makroekonomiku. Grazzi, Signor President. Uh, thank you very much. Uh, Grazzi. Passoltu, il-mistoqsijiet issa se għom ta' minuta u nofs sul mistoqor u weġibiet ta' tlet minuti biex bekk nkunu nistaw naddu dialogu. l ewel Jean-Paul Gozes. Grazie, President. Jek ti permetti li jena nishti najdlek illi il-ċittadini tagħna mhux qed jifmu biżejjed għandhom fiduċa fl-euro għandhom immaġni tajba tal-Bank Ċentrali Ewropew. Però illum bit-turbolenzi li għanna ma jifmux verament jekk aħna eħniex fi spazju eh, ta' solidarietà bil-moneta unika jew jekk hemmx konflitti interni hekk hemm konflitti interni fuq kif eh, jiġu esklużi n-nies li huma f'żona oħrajn. Jiena napprezza dak li inti adottajt pubblikament. Jiena nixtieqek tajt dinna iktar dettalji fuq lajnuna ammissibli għal Greċja jew għal kull stat ieħor li għandu diffikultà u nixtieq tajdinna e, jekk huwiex neċessarju jew le illi insaħħu il-prevenzjoni tal-patt ta' stabilità tkabbir il-mezuri li jistaw jiġu adottati f'każijiet ta' diffikultà Eh, jidir li li għet jaslu tard wis. Grazzi President. Grazzi tal-mistoqsija. U l-President Trixej rispondi bil-Franċiż. Inti tkellim fil-qosor, anki jinsa niprova. Jena nishtiq ngħid li l-biċi e dejjem kienet bazata fuq bilan, fuq budgets solidi. Aħna għaddejna minn periodu diffiċli E, kien hemm il-perjodu bejn il-2004-2005 kien hemm ħafna pajjiżi li rridu jneħħu l-patt ta' stabilità u tkabbir. Jena nixtieq ngħid li tliet pajjiżi grandi tal-Eurozona kienu jaħsbu illi xtaqu id-dajfu il-pat ta' stabilita u tkabbir. U dejjem id-defendejtu dan il-pat, jena dejjem għattu illi f'kull Unjoni eh, eh, eh, Ekonomika u Monetarja hemm tlet tlet ittri I, M u C. U aħna għandna bżonn tal-istabilità ekonomika u monetarja. U li ta' ħaġa importanti għalli kollok budget so, solidu. U naturalment li jkun hemm peer surveillance. Ġifieri illi dawk il huma daqs jikkontrollaw illi il-budgets tal-oħrajn huma huma bilanċati. Illum għandna l-prova evidenti aħna eh, fil-periodu liktar diffiċli dejjem għadna illi jekk aħna ma natux importanza għal bilanċi solidi, nkunu edin naffaċċaw diffikultajiet gbar u dimna. Jina naqbel miak perfettament, hemm bżonn nagħmlu kull ma nistgħu biex il-patt ta' stabilità u tkabbir li ġi riformat biex is issaħħaħ il-prevenzjoni u mhux biex idajjef il-sanzjonijiet dan il-patt ta' stabilità u tkabir għandu jiġi applikat bisħiħ. Issa, f'dawn iċ-ċirkostanzi eh, preżenti jien nixtieq ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel net nixtieq ngħid illi eh, id-disciplina verbali għalek ta' ħaġa importanti. Waħda mill-iktar diffikultajiet ta' komprensjoni tal-ċittadini hija il-konfużjoni li qed tinħolo. Jiena nixtieq nevita li l-istituzzjonijiet, anzi li nixtieq li l-istituzzjonijiet jaħsbu u jagħmlu meditazzjoni qabel ma jesprimu ruhom u għandhom jesprimu ruhom bl-istess eh, koordinazzjoni kif rajna fl-aħħar summit eh, illi eh, esprimew pożizzjoni ċara fl-opinjoni tiegħi eh, pozizjoni li kienet mifuma minn daw kollha li semawa u mbagħad e, ġew ġiet segwita minn fatti konkreti. Naraw li id-deċiżjonijiet illi ġew ittieħdu mill-gvern Grek e, f'ċirkostanzi daqshekk diffiċli. Issa, biex nirrispondi fil qosara t tielet mistoqsija tiegħek, fuq dak li għandu xaqsam mal-kondizzjonijiet ta' appoċ possibbli għal Greċa. Fl-opinjoni tiegħi, huwa neċessarju li nirrispettaw dawn il-kondizjoni li se ngħid. l għol net ma rridux inħaltu trasferiment ta' trasferiment ta' flus bħala appoċ jew eh, l-self. Jista' jkun eh, self minar obligi U dan għandu jkun ċar, e, e, ħafna drabi hemm konfuzjoni bejn e, sovvenzjoni u, self bħal dan. Skont il-bank tana, aħna nistaw natu bis għajnuna minn dan it-tip, ġifiri self. It-tieni importanti ħafna illi barra mill-applikazzjoni normali tal pata stabilità u tkabbir ikun hemm kondizjoni partikolari li għandhom ikunu rigorużi U jina naħseb li d-deċizjoniet li t-tihdu dal-axar mill-gvern Grek illi aħna kolla kemm aħna konsidrajna eh, koraġużi u illi għal daqstant aħna eh, rakkomandajna għax konvinċenti u ma wieħed minn dawn l-elementi ta' dawn il-kondizjonijiet li talboa il-kapijiet ta' stat ta' zona euro illi meta tkellmu fuq dan il-soft loan punt iħor illi nħoss li huwa importanti għal biex innejnu biex natu dan is-soft loan huwa il-fatt li il-pajjiżi stess b'kondizzjonijiet eh, speċjali eh, għax hemm problemi gravi u mhux m'għandix tkun ħaġa komuni normali. E, e, e dana għandha tkun situazzjoni straordinarja ta' emerġenza u em, em, eh, neċessarjament din is-sitwazzjoni għandha Eh, għanda teddet, għanda tkun qed timmina l zona euro kolla kemmi. Dawnu ma l kondizjoniet li l-Bank Centrali Ewropew inħossu illi irridu ikunu prezenti biex nużaw dan l-appoċ. Appoċ privileċat b'dawn il kondizjoniet rigorużi illi jinkludu element għal-Eurozona kolla kemmi element ta' stabilizzazzjoni għall-Eurozona. Jena eh, il-President il-President għalet li tkellimt fit-tul wis, jiddispjaċini. E, se jkollna nipruva un ikollna iktar disciplina, Signora Cole. Edha eh, u jiva għonek. Grazzi President, u ringrazzja wkoll li sur Trisce tal-li jgħataw prezenti fil-mistoqsija tiegħi nixtieq nistaqsik li fil-parti preventiva tal-ispat ta' stabilità u, u tkabbir. Inti għat li din il-parti preventiva għanna nsaħwa u nana appoġġaw eh, u għandu jiġi monitorat. Eh, din miex ħaġa automatika għax kem Franza kif ukoll il-Ġermanja f'żminijiet tajbin e, kienu a favur tal-djufija e, tal-patt. U issa meta nħarsu lejn is-sorveljanza Ewropea e, illi kun hemm sorveljanza dajfa f'ċerti kazijiet l-interessi kienu biss ta' dawn il-pajjiżi. Issa fil- parti preventiva, meta inti titkellem fuq din il-parti preventiva, x'għandek f'moħħok u kif iridu nimxu? Iridu nimxu bħalma jiġri fil-politika tal-kompetizzjoni fejn il-Kommissjoni għandha e, l-autorità li tintervjeni u ma tiddependix mill-Istati membri jew mill-ftehim bejn l-Istati membri jew għandek e, suġġerimenti oħrajn. E, kif nistaw nsaħħu din il-parti ta' ta' sopra preventiva tal-patta stabilità. Nishtiq najt illi inti għandek raġun illi fċerti moment anki il-pajizi illi mu meċi mdorrijin kienu edin jitolbu dan fl-2005 f'jannar ġi publikat jekk il-politika fiskali iex tajba jew le ma nistawx Mm, ma nistawx eh, inqisuha biss bil-fatt li eh, tkun inqas minn 3%. Dan indikatur huwa inadekwat l-iktar kriteri sinifikativi u kunu politika għad kabiru għal impigi. U dawn, dawn kienu il-raġunamenti eh, ta' referenza fil-2005 periodu probabilment aħna konna tentati mill- Eh, traskuraġini beninja. Aħna eh, riflettejna ħafna fuq dan, jina naħseb li l-aħjar l-ikbar problema tal-prevenzjoni hija illi kull membru tal-Unjoni Membri qed titkellem tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea qed titkellem jiena fuq il-27 eh, stat membru. Di tapplika għal kulħadd, differenza hija li fiż-żona euro hemm sanzjonijiet li jistgħu jiġu deċiżi mill-membri tal-żona euro. Però il-pat ta' stabilità u tkabir huma validi għal kulħadd għal 27 pajjiż. U l-iktar ħaġa importanti hija li jkollna peers li għatu iktar pressjoni fuq dawk li jeżerċitaw iktar pressjoni fuq dawk il-membri illi mhumiex qegħdin jimġubu ruħhom tajjeb. Issa qed naraw li kulħadd jista jaffettwa eh, il-żona tal-Unjoni Ewropea u hemm differenzi u dan għandu e, e, iwisina fuq ir-responsabilità ta' kull mm, stat membru tal-Unjoni Ewropea tal-zona tal-euro. Għal daqstant, l-idea li kuna miktar e, pressjoni hija verament qawwija. U naturalment tistaw timmaġinaw li nistaw nużaw miżuri oħrajn kif inti għat, foqsma oħrajn, għal trasferiment ta' sussidi skont il-mekkanizmu normali? Nistaw nirriflettu fuq il-possibilità ta' ħafna kanali differenti biex natu l messagġ pero l-ħagġa importanti fl-opinjoni tiegħi hija li kunem hemm livell li ta' responsabilità u impenn politiku għall-istabilità li hija l-qalba tal-patta stabilità u tkabbir u l-iktar ħaġa importanti hija l-pressjoni minant eh, il-peers, minant in-nies li mandaqs. Eh, signora Krasta, President. President, nerġa nitkellem fuq il-kwistjoni li tkellimt fuq għajnt. ċoħe, li sibit tixti tnaqqas id-dipendenza mill-mizuri straordinari. U dana jina norbtu mal-kas tal-Greċa. Il-ECB taċċetta l-obbligazzjonijiet ta' stat Ewropew eh, titoli ġifiri bħala garanzija ta' self biex tkun biex tagħti solidarietà biex jagħtu solidarietà għall-ekonomija grega u tagħti imp pen ta' timbuttatura għall-izvilupp u għat-kabir? Grazzi. Aħna naċċettaw il-titoli tal-gvern eh, Grek eh, għabbażi tal-ftejmit tal tana. President, jina kont etni referi fuq dak li għandu xjaqsam mal-irtir tal-miżuri ta' poċ se jkun hemm trattament specifiku għal Greċja, jina, mhux qed nitkenem fuq issa naf li issa taċċettawhom it-titoli, però meta niġu għal biex nirtiraw dawn il-miżuri ta' ta' appoċ speċifiku, se jkun hemm trattament speċjali ad hoc għal Greċja għax se jkun hemm xorta bżonn li jkunem hemm eh, appoġġ iktar minn pajjiżi oħrajn illi eh, ġew mill-quta minn eh, kondizzjonijiet negativi tal-kriżi. Bħalissa jiena aċċettajt id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Grik Gvern u aħna nistennew illi jiġu implementati b'determinazzjoni massima. Jiena qatt li kienu kemm konvinċenti kif ukoll koraġġużi jiena u koll nistenna din hija l-assunzjoni li qegħdin namlu fl-ECB illi l-osservaturi eh, dawk li jihdu sem fis-suq u anki l-istituzzjonijiet finanzjari ftit ftit se jifmu illi eh, dawn il-miżuri huma konvinċenti. U għal din raġuni hija illi l-assunzjoni tiegħi hija illi mhux se jkollna diffikultà meta aħna nkunu nistaw nirtiraw dawn il-miżuri eccezjonali li ħadna bil-garanziji. Dina e, inħoss illi mumiex se dajfu il-firma ta' Greċ, tal-Greċa. Jekk e, din l-assunzjoni umbat hija ottimista zejet, imma ma naħsibx, allora mbagħad is-sitwazzjoni nanalizzawha, però bħalissa jiena hekk hija l-assunzjoni tiegħi. U jiena nerġa' nikkonsidra l fat illi eh, jiġu konsidrati l-miżuri illi tieħdu l-irkupru tal-programm tal-kupru għandu jiġi rikonoxxut minn osservaturi minn oħrajn. Grazzi. Il-kelim li mis. Tlet mistoqsijiet, osra. Isur Bulman, inti tkellimt fuq il-kreditu fl-Unjoni Ewropea, il-provvista tal-kreditu fil-Eurozona. Bla dubju il kondizjoniet marbutin mal-kreditu jirrepetu situazzjoni tal-pajis, però hemm ukoll distorsjonijiet imħabba l-ispekulazzjoni, però inti bħalissa qed tara partijiet illi waslu għal distorsjonijiet li mhumiex aċċettabbli u mbagħad se nagħmlu. U mbagħad it-tieni punt em min jitkellem fuq il fat illi irridu inkeċu il-Grigi barra mill-zona euro eh, fej wasalna f'dan il-moment illi nistaw inkeċu nis eh, jina kont naħseb li kena ki tal-komunità u li aħna konna parti anki mill-euro zona. Il-tiret punt, Inti tkellimt fuq dawn in-nuqqas ta' bilanċ li jeżistu anki fl-Eurozona u anki fl-Unjoni Ewropea. Inti dawn għandhom surplus kbira l-esportazzjoni jew inkella għandhom produttività kbira, jew eh, iż-żewġ affarijiet xiridu jagħmlu f'dawn is-sitwazzjonijiet biex ikunu jistgħu jaġixxu bisens anki mill situazzjoni ekonomika u dana eh, nitolbok fl-opinjoni tal-ECB. Grazzi, ħafna, jgħajt il-President Richet. Fuq l ewel mistoqsija. Fuq it tixrit jek fin so, it-tieni mistoqsija tal-appartenenza mm, jew tkeċija fil-Eurozona u t tini t-tielet mistoqsija fuq il- surplus u l-produttività olja ħafna u l-kompetitività relativa ta' xieħut. Follow mistoqsija nishtiq najdlek illi jena sen zom, sen razzan li nifsi mill-li nakkuza il-swieq u nakkuza l-istrumenti u nakkuza CDS, ecc. Jena maħsibx li dan għamluħ għabbażi ta' osservazzjoni wahda partikolari. Aħna għandna problema dimna illi issu għandu jsir iktar trasparenti għanna problema anki l-istituzzjonijiet finanzjari u anki dawk li mumiex banek e, illi kunu istituzzjoni ta' high leverage iridu jisiru iktar trasparenti. Aħna għanna problema dan aħna e, e, illi dawn l-istituzzjoni finanzjari jisiru iktar trasparenti. Dan huwa proċess tal-G20 il-Financial Stability Board aħna attivi ħafna u nafu li jem ħafna ħafna ħafna xtamen. Però jina naħseb illi marridux in ħaltu l-istampa ġenerali illi hija riforma fondamentali ta' swieqi finanzjali fuq livell globali u għanna ħafna x'namlu f'dan il kas u l partikolari. Jiena naħseb illi jekk issa il-parteċipanti kollha jirrikonoxxu b'mod ċar dak li qed il-Greċa eżempju, inkunu nistaw naraw illi t tixrit ta' suq se jonqos mod sostanzjali. U din hija assunzjoni enerġenajt. Ikunu xikuru l-istrumenti fuq wara. Però dan ma jfissirx illi dinja mistoqsija illi dinja mhijiex mistoqsija gravi il-fatt li wieħed ikun membru tal-Euro Area. L-Euro Area miex għala kart. Aħna nitħlu fl-Euro Area biex naqsmu destin komuni. U għal din raġuni kull minn huwa membru tal-Euro Area jista' U bażat fuq konsens multipartisan u bipartisan anki ġol Unjoni Ewropea eh, huwa għad destin komuni Issa seko, għana, għana l-istess qed jgħidhom bil-lingwi kolla l-President Jena d-deġa għat illi eh, legalment huwa possibli il-kwistjoni li għom mill-Eurozona. Biex kwistjoni laqas għallum, u laqas naħseb li tista' tkun possibbli ħaġa bħal dir qasada. Għax mhuwiex skont l-essenza ta' ta' dak li jfisser l-Unjoni l-area tal-euro. U din hija propju kwistjoni ta' responsabilità, responsabilità li tiżi eżerċitata minajr obligi, minajr koerċizzjoni fuq eh, dawk il-pajjiżi li ma jġibux ruħom kif suppost. Issa fuq dawk li għandhom, dawk il-pajjiżi li għandhom kompetitività relativa li hija tajba, irridu naraw anki fuq il-surplus u l-esportazzjoniet jina manħost li rridu għom dawn. Jekk nikkonsidraw dak li enu, kif enu l-Eurozona f'dawn l-ħara sa' snin. U ma kellhom inflazzjoni ħafna iktar baxxa mill-medja. Aħna se jkollna bej wieħed u ieħor l-wieħed punt 95 ta' inflazzjoni f'dawn l-ewwel 12 sena tal-żona euro illi jaskont l-istabilità finanzjarja li winqas minn tnejn aħna kredibilissimi. F'kull każ aħna din l-istabilità tal-prezzijiet xorta sentuha, imma jekk f'ċerti pajjiżi hemm inflazzjoni iktar olja, allora il-politika il, il, il, il, il tagħna monetarja għandha tkun iktar riġida irrid ikollna politika monetarja aktar rigida jekk hemm pajjiżi illi ma jġibux ruħom kif suppost. U jina mux qed naħseb biss fuq il-Ġermanja, imma anki fuq numru żgħar ta' pajjiżi. U hija l-istess ħaġa fuq fuq dak li xaqsam ma' surplus tal-kontabilità eh, tal-current account. Kif kieku ma kenniex dan il-surplus, kif konna nifinanzjaw il deficit fil-current account tal-oħrajn? Aħna bilanċati. Aħna maħniex bilanċ fil-euro area kolla kemmi, pero rnexxilna fl-euro area ma nikontribux għal nuqqas ta' bilanċa ta' bilanċ fuq livell ġenerali għaliex erġen nerġenajt is-surplus ta' uħut iffinanzjaw id-deficit ta' oħrajn. Jina minix jina minix sodisfatt eh, freġin permanenti fi steady state, aħna rridu kollha kemm aħna nkunu bej fil-medja. Imma, imħabba l-imġiba ħażina u jew l-ekonomiji illi iġimurħom ħazin ħażin illi eh, responsabilità tagħhom li jżidu il-kompetittività tagħhom u jkunu iktar bilanċati u iktar kompetittivi, jina nistenna illi dawk illi huma aħjar mill-medja mhux se jkunu hekk għal dejjem għax eh, ma jitħolx, ma jaqbilx mal- Eh, mal-limiti mal-limiti ta' żmien twil tal-euro erba. Minnaħa l-oħra. Minnaħa tal-ECB u għabbażi tal-inflazzjoni aħna qegħdin nilħu f'dawn l-ewwel 12 sena tal-Eurozona jekk aħna eh, eh, fl-aħħar tas-sena nilħu propju dak li huwa probabbli ċewa wieħed punt 95 firmija E, il-Bundesbank jina ħjar qabel, anki fl-20 sena ta' qabel, għal daqstant aħna edin e, nimxu fil-direzzjoni biex najdu illi aħna għanna e, livell tajjeb ta' stabilità tal-prezzijiet li huwa konsiderat bħala livell xira ta' benchmark. Mela il-mistoqsija hija illi wieħed iħeġġeġ l-istati membri l-oħrajn biex ikollhom is-surplus anki huma Le, jgħajt il-President, trixe, <coughs> najt illi, fi twil, ekonomiji kolla, l-pajizi kolla, minna man nihdu attenzjoni, problemi oħrajn għax irridu naraw demografika anki pajis li għandu demografika ħażina jista' jkollhom surplus eh, ta' current account ta' ċerta dimensjoni, e, mentri situazzjonijiet fejn hemm demografija aktar dinamika hemm situazzjoni differenti. Wieħed irid is il-karatteristiċi differenti. Imma meta wieħed is e, eh, li kollox eh, huma ugwali, allora l-pajjiżi kollha għandhom ikollhom l-istess tip ta' medja ta' inflazzjoni. U meta wieħed is appuntu dawn l-demografiċi, jekk surplus ikunx ħafna jew deficit ħafna jew baxx, imma jiena eh, eh, inħoss illi bħala karatteristika ġenerali eh, il-mira għanda tkun illi nirħu dan il-bilanċ f'dan is-sitwazzjoni ta, ta, ta, ta, ekonomija globali. Għanna, il-president għajt li għanna problemi bil-ħin, u issa tgħaddi għastur xikluna, jena niftakar xiftit snin ilu meta inti definit il-pat ta' stabilità u tkabbir meta kien hemm xi stati membri li għallu ridu saħħuha jew ndajfuha, però jiena ma niftakarx li l-bank protestaw meta l-ministri deċidew li tiġi aċċettata proposta tal-Kummissjoni li ma jkonniex ċoe l-auditjar tal-istatistika pubblika tal-finanzi. Fuq is-sorveljanza, inti kontent fi sens li ekin ħarsu lej l-IMF l-intervent tagħhom u aktar wisa. U għonek għanna li sibi qiegħda titkellem fuq il-Banek Ċentrali li huma indipendenti u veru u l komissjoni edha marbuta mal-Ministri, però għaliex m'għandniex niftħu ukoll eh, l-intervisti mal-oppozizjoni, mal-unions, ma, għax bekk il fat li kunem backup ta' data jkun hemm iktar informazzjoni u fl-aħħar nixtieq saqsik jekk inti intix kuntent bil-proċeduri li qed jittieħdu fil-kuntest tal-proċedura tal-deficit eċċessiv. Il-President Trixxe, l-ewwel net aħna konna sorpriżi u skandalizzati meta deċidejna li ma naddux l-audit ġeneralizzat u l-kontroll eh, fil-post tal-fatti u ta' ċifri jiena nistenna illi id-deċizjonijiet ċirqa se jittihdu l-lum, dan huwa ħaġa assolutament indisponsabbli l-lum. U għandu jkun hemm trasparenza totali f'dan il qafa Suru għandna jkun hemm eh, eliminazzjoni totali tal, ta' kif saru l-affarijiet fil-passat. Din hija assolutament neċessarju, dan għandu jkun ċar. Aħna miftuħin għal kull dialogu, Aħna għana dialogu ma, ma ekonomisti, aħna parteċipajna attivament b'diskussjonijiet u ħafna minnhom anki fil-sede tagħna ċentrali tal-ICB aħna miftuħin, eh, trasparenti, aħna nipparteċipaw anki fi dialogu makroekonomiku eh, mal-unions eh, mal fl-Europa b'mod regolari u inħosli minn din in-naħa. E, u naturalment dmir tagħna aħna indipendenti u bħala aħna responsabbli lejn il-rapprezentanti tal-ċittadini u b'mod iktar ġenerali aħna accountable għall-opinjoni pubbliku b'mod ġenerali għal dastant jiena ma nara l-ebda problema li aħna għanna nistħu fuq il-fat li maħnix qed namlu dak li suppost namlu u nirrispondu għal mistoqsijiet. Naħseb li eh, irrispondejtek, eh, le? Eh, il-President Bawls tfakru fuq l-excessive deficit procedure. President Rixe, aħna naraw kif aħna l-lum u naraw salima punt nridu nsaħħu il-twettiq tal-proċedura tal-deficit eccessif, eh, dan huwa ċar. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni diffiċilissima bħal dan iż-żmien. U ma rridux ikunu negativi wis, eh, però eh, fuq il-Eurozona għax Hemm tendenza fl-Ewropa eh, illi huwa set kompless ta' istituzzjonijiet l-Ewropa, hemm il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill. Għal daqstent aħna għanna tendenza biex nikkonċentraw wis forsi fuq kwistjonijiet li mhumiex qed jaħdmu sew u li kunu jistaw jaħdmu aħjar u li għandhom jaħdmu aħjar. Però ejja nieħdu l-Eurozora bħala ekonomija konsolidata kif għamiltien meta jena aħna bilanċati mal kumplament tad-dinja, aħna maħniex qed nikkontribwixxu għan nuqqas ta' bilanċi globalment. Il il-finanz, il-deficit tal-finanzi pubbliċi ta' kull sena eh, konsolidata u għabej u fil 7% eh, tal-GDP fil-eurozona. Eh, mija tal-GDP. Fortunatament, min huwa il-fuq mis-7% hemm oħrajn il huma taħt, però l-edja hija is-7%. X'inhu livell x'livell għandhom fl-Amerika għandhom 10.5% għal daqstant aħna għandna huma għandhom 3.5% aktar olin mill- eh, euro eh, area. Anki l-Ġapun għandhom 10.5%. 3.5% iktar olin eh, mill-euro area. Dawn huma żewġ eh, ekonomiji eh, gbar fil-G7. U għek nfittex ekonomija oħrajn nistgħu nsibu li hemm oħrajn li huma iktar olin mill-livell tagħna wkoll. Allora dana xifisser? Ifisser li forsi anki jekk miex implementata tajjeb u anki f'kasta xuħut ħazin ħafna implementata, però eh, ġeneralment il-fatt li għanna disċiplina eh, forsi kellu rwol eh, biex itwaqqafna milli naslu għall-estrem tal-Ġapun jew tal-Amerika bħal dak li fuq dak li xaqsam mal-deficit annwali. Il-mistoqsija li il <clears throat> Signora Gular. Inti għat destin komuni, e, e, ħaġa tajba, aħna naqblu, pero Miex din l-impressjoni li weħet ikollu meta jara il-gazzetti, anzi il-kontrarju. Jien għandi mistoqsija aktar filosofika x'namillek. Skużani jekk noħroġ mill-teknika. Il-bisija għandha destin komuni, e, regoli u anki l-kontroll minnaħa tal-PS u kollox jaħdem So, imma minn ma natik eżempi strambi, imma eh, anki jekk kellhom il-kmandamenti mill-Montesinaj, eh, in-nies xorta għadhom jindimbu eh, kullimkien. Il-pressjoni minnaħa tal-peers, ir-regoli il E, l-istqarrijiet solenni li konna destin komuni. Aħna nistaw nigarantixxu li dan din is-sistema u l-proġett tal ewropa magnifiku ma jiġix e, e, ma, ma jkollux ħsara fil-futur. Il-peer pressure bla dubju nistaw nsibu traduzzjoni fil-Franċis. Eh, naħseb li ġejja mill-Franċis antikju mill-Norman, eh, l-Anglo-Norman, jiena naqbel miegħek, naqbel miegħek. Illi da jiena qed nipprova ngħid illi minnaħa tal acb aħna għanna għanna destin komuni ħafna jittar mill-li naħsbu fil-fat u il-krizi li hija l-ar krizi illi għatkinaw mill-tini gwerra dinjija e, e, li għatkinet u koll l-ar krizi anki mill-ewwel gwerra dinjija e, kieku ma tiħdux deċizjonijiet koraġużi mill-gvernijiet u mill-banek ċentrali. E, hija e, tad ħaġa li taġibna li din il-kriżi fetħitilna għajnejna, kienet isa rivelazzjoni illi ħaditna lura fil-padri fondaturi tal-filosofija tal-Unjoni tal Ewropea ġifiri etnajt jena u tal-filosofija taħħom. Il-filosofija tagħhom kienet propju illi illi ikolna prosperità u paċi maqsuma. Dana kellu jkun destin uh, eh, komuni li ju appoġġat mill-munita unika. U l-istorja ta' dawn is-snin kien ta' suċċess. E rappresentanti Ewropej ta' ċittadini jistgħu jikorġuni jekk jiena m'iniex qed ngħid e, affarijiet sewwa. Dak li aħna qed naraw qudiemna issa f'termini filosofiċi peress li inti qed li biex nitbieda xejn mill-affarijiet tekniċi, aħna għanna qudiemna bħalissa suċċess enormi. Aħna qed nitkellmu fuq 2.5% tal-GDP tal-Eurozona. U eh, il-fatt li il-pajis li rappresenta parti zaħira tal-Unjoni Ewropea li qed taffetwa però eh, l-istati membri l-oħrajn qed jattuna lilna l-koll il-messaġġ illi aħna kollha kemm aħna qegħdin fl-istess destin u kulħadd f'kull żminijiet ħżiena u tajbin irridu namlu dmiritna u rridu nerfaw responsabilitajiet tagħna u anki bla dubju nistriħu fuq dawk fid-żona li huma aħjar minna u nimbuttaw il-dawk li mhumiex qegħdin jagħmlu dmirhom sew kif hemm miktub fit-trattati. U l-ispiritu tal-filosofija tal-padri fondaturi u anki ta' dak li namlu aħna unek huwa propju istinti naturali għanna monita wahda u din hija l-unika monita illi aħna qed niddefendu fl-interess ta' 350 eh, miljun ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi. L-interazzjoni bejn il-politika monetarja fiskali serri tkun għal il ekonomiku fuq menda twira, menda qasira ta' żmien, u allura il-Federal Reserves uh, ser ikunu kritiċi. Issa, jekk inti tkompli iżżomm il-rati tal-inflazzjoni iktar baxxi minn 2% għal futur, x'effetti ser ikun hemm fuq is-self tal-gvernijiet fuq din l-istrateġija waqt li dawn l-istrateġiji ser iwaslu għal darba għal uh, interessi ta' eh, interessi finanzjari. Allura x'taħseb li se tkun il konsolazzjoni fiskali li tkun tajba biżejjed u tkun kredibli biżejjed. Taħseb li li sibi għandu jkollu rwol biex jikkoordina l-kwistjoni ta' dejn tal-żona euro forsi fir-rigward tal-maturity planning ehm, se nieħdu konsiderazzjoni il-refinancing view fix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. Fir rigward ta' deċiżjonijiet li diġa jittieħdu, palma taf għanna set ta' deċiżjonijiet tal-ECOFIN għabbażi ta' rapport tal kummissjoni u għabbażi wkoll tal-ċitazzjoni tal-gvernijiet, gvernijiet nazzjonali mill-programm fuq medda qasira ta' medja ta' żmien. Med U kif diġa għetina fil-bidu, dan edha fil-stadi ta' implementazzjoni sħiħa tal-programm li diġa ftemna dwaru u li ġi deċiż skont trattat il-ġdid, mod partikolari bil-pils li ħadu deċiżjonijiet u mbagħad il-pajizi eh, involuti ma kellhomx id-dritt li jivvutaw għabbazi ta' dan kollu jirdirli li rridu nkunu raġunevoli mhux biss biex ma nagħmlux biss żejjed fuq eh, il-politika monetarja, iżda u din hija importanti biex nagħtu iktar konfidenza. Nagħtu iktar fiduċja, skużawni, għaliex din hija essenzjali f'dan il-perjodu u rridu nikkonvinċu li ċittadini l-kulħat, l-intraprizi, etc. li huma jistaw jafdaw li il-futur tal-intraprizi tagħhom mhux ser ikollu pis żejjed minħabba pass is-sostenibli ta' pozizjonijiet fiskali. Din hija xi ħaġa akuta ħafna f'dawn il-pajjiżi li għandhom problemi immedjati, però huwa minnu għal kulħadd u miħux minnu biss għal zona euro iżda wkoll jagħmilna għal Ewropa kollha kemm hi anka mhux biss iżda għal dinja industrializzata. Din hija xi ħaġa li diġà semmejt ukoll. Jiena ma naqbilx li jkun hemm involviment wis involviment tal-ICB fil-koordinazzjoni ta' treasuries u il-koordinazzjoni ta' handling xirqa tal-stocks eh, jew flows ta' dejn minn pajjiżi vari. Unika kumment li ngħid jiena huwa li jiena sorpris li f'ħafna fatta każijiet pajjiżi li kienu attirati minn rati fuq medda qasira ta' żmien kellhom it-tendenza li jnaqsu il- perjodu tal- l-istoks ta' dejn tagħhom, dejn zejjat li kellhom. Din mhijiex ħaġa tajba għaliex hija ħaġa li tamlek vulnerabbli u allura naħseb li jrid ikun hemm perjodu ta' żmien xira għal dewmien medju tal-dejn zejjed l-outstanding debt. Jiena dan ma naħsibx li ser ikun xira li sibi innifsu jew inkella xi bank ċentrali ieħor biex jiġi involut fl-trattar ta' teżori. Grazzi, Sir Shantis l-etit il-President. Naddu għal Pascal Comfort jgħid il-President eh, Wara nofsinhar tajjeb sur trisha. Nishtiq nitkellem dwar eh, deficit u surpluses U nishtiq mmur lura għal dak li qed iktar kmini, Il-respons, risposta tiegħek hija għal gvernijiet Ewropej. Waħda mill-kwistjonijiet li għamija hija fir-rigward ta' deficits fiż-żona euro fejn għandna zida ta' deficits fuq naħa iżda wkoll għandna surpluses. Aħna tkellimna dwar figuri wkoll i deficit tal-Greċja huwa 14% tal-GDP u din mhijiex xi ħaġa sostenibbli. Imbagħad għandek surplus fil-Ġermanja ta' 7% tal-GDP. Inti bħala il- protettur tal-politika monetarja fl-Europa ma jistax ikolla dik il-ħaġa jekk dawn il-pajjiżi eh, qed ikunu iktar differenti eh, eh, u jkun hemm differenzi iktar u iktar kull sena. Se nagħmlu biex nefitaw din il-ħaġa? Il-Griegi pereżempju qegħdin jibbenefikaw mill euro però ma jistgħux jiżvalutaw il- il-monita tagħhom iżda wkoll minnaħa l-oħra il-Ġermaniżi ma jistawx iżidu il-valur tal-Deutschmark, ma jistawx jamlu għax issa għandhom l-euro, però kienu jamlu għak kieku kellhom eh, munita oħra. Allura xinu huma s-suġġerimenti tiegħek għal maniġjar komuni x'in nadwar dwar eh, bilanċ ekonomiku? tajjeb. Inti kifet iż-żona e, ewra tkun ibbilanċjata ma jistax ikollha iż-bilanċi interni mingħajr ma toħloq problemi fil-flewra innifisa. Minar ma noqot niskellem dwar l-esistenza tal-ewra nifisa. Tinja xi ħaġa li ma naqbilx fil fat magħha. Hemm bosta mekkaniżmi varji fih dan eh, iżona ewra hemm mekkaniżmi għal kompetitività pereżempju, iżda dawn jistgħu jkunu eh, billi ma twis jew inkella joħolqu wis problemi, allura rridu approċċ ta' prevenzjoni. Fid-diskussjonijiet tagħna fil eh, l-Eurogroup konna laqat kull xar Sa mill-2005 dak li qed li l-membri tal eh, zona euro waħda mill Setturi fejn irrid ikun hemm raġ komuni pereżempju fil-qasam ta' produzzjoni, prezzijiet differenti, f'ekonomiji varji u wkoll livelli differenti ta' inflazzjoni. Issa għandna l-euro għal 10 snin għandna illa nippruvaw naraw kif inhi s-sitwazzjoni. Jiena kont qed li minkejja ma monitoraġġ attattiv tal politika tal-budget għana rridna għodna attenti ħafna għal kompetitività relativa. U koll rridna għoddu attenti għal konsegwenzi jekk dawn il-livelli ta' kompetitività relativa fuq il-surpluses uh, u deficits u il-current accounts. Pero minkejja kollox, mm, fil-gwart ta' surplus u deficit, aħna rridu nħeddu konsiderazzjoni li pajizi b'demografija medjokri bħal pereżempju tal-Ġermanja jrid ikollhom surpluses fil-kont kurrenti tagħhom, allura jridu nieħdu konsiderazzjoni fatturi demografiċi li għandhom rwol importanti ħafna. Għadaqstant huwa tajjeb li nwarbu xi ftit flus li jista' jkun meħtieġ iktar tard fil-futur. Jew biex nassiguraw li s-sistema ta' pensjonijiet jibqgħu vjabbli għaliex fil-futur il- din ser tkun problema. U inqas minnu għal xi pajjiżi però huwa minnu għal pajjiżi oħrajn li qegħdin fi żona ewro. Issa f'rigward tal-kwistjoni ewlenija, il-progressjoni tal-relative competitiveness f'pajjiżi differenti, jinternejt xi ħaġa li qed fuq il-permanent regime iktar kmieni. Fil-permanent regime ta' żona ewra għandna inflazzjoni li hija ta' 2% u kważi 2% Din kienet situazzjoni għal 12 sena, din hija definizzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet, din hija benchmark globali, 2% jew inqas minn 2%. Din hija pratikament dak li eh, l-inflation target se jsemma f'moħħa fid-dinja kollha. Il Kiku saqsina l-Istati Uniti kien jgħidulna li probabbilment din għandha tkun ta' inqas minn 2% din hija il-kwistjoni kollha aħna qed nigarantixxu però dan kollu. L-inflazzjoni nazzjonali għandhom iduru u jvarjaw madwar din eh, il-medja. Jekk inflazzjoni nazzjonali f'ċertu pajjiżi tkun b'mod permanenti iktar il fuq minn hekk ser ikun hemm telf ta' kompetittività sena wara sena u allura jien nitlob li l-gvernijiet nazzjonali kollha b'mod partikolari dawk li qegħdin f'sitwazzjoni għar jew għaliex qed jitilfu e, il-market share jew inkella għaliex għandhom deficit fuq e, il konkurenti tagħhom, hawnhekk jiena nistenna li jkun hemm stabilità ta' prezzijiet Dan huwa fil-fatt dak li għamlet il-Ġermanja. Il-Ġermanja daħlet fi żona ewra f'sitwazzjoni ta' Eh, non kompetitività uh, però iktar tarġaw problemi ta' kompetitività wara l-unifikazzjoni. U għal ħafna snin kien hemm inflazzjoni nazzjonali li kienet uh, taħt il-medja Ewropea. Huma kellhom din il-problema din xi normali però u dak li għamlet il-Ġermanja juri li huwa possibbli li e, titjief rigward ta' relative competitiveness fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa meħtieġa u allura għal darb'oħra m'għandniex ninterpretaw din il-kwistjoni tal-Ġermanja f'rigward ta' over competitiveness għaliex il-Ġermanja preparat għal situazzjoni demografika futura tagħha. Naddu għas-sur Kjoġbok. Kire Proedre. Grazie ħafna, Signor President. President Trisha, kif ammettejt int u anka kif smajna l-koll, għet nisema affarijiet kontradittorji ħafna. Saftit ilu meta faqqat il-krizi, konna najdu li kull pajis irrit jaffronta l-problemi wahdu. Imbagħad riċentement, ħafna fostom inti tkellimtu dwar mekanizmu ta' appoġġ, eċetera, eċetera. Issa jien nistaqsi dan l-attentat ta' appoġġ li huwa barra mit-trattati fuq ix huwa bbażat f'liema qafas istituzzjonali nistgħu insabuh u taħt liema kondizzjonijiet. Nistaqsi aktar konkret issa l-Gvern Grek qal illi uh, eh, se kollu programma appuntu għal banek Grigi warrabna miljoni ta' euro għal dan u senzidu l-ammont ukoll. Inti x'taħseb dwar dan? Sen komplu insaħħu il-likwidità tal-banek? Għandu għamil dan il-banek Grik waqt li għanna dan l-attentat li naqsu d-deficit pubbliku? Tajjeb inkomplu dil-politika rizav il-banek fid-dawl tal-fat li għanna diffikultajt oħrajn, grazzi. I said already. Jena diġa et iktar kmini ma il-kondizzjonijiet tal-gvernijiet ta' żona euro biex eh, dawn jesprimu dak li insejjaħlu non-concessional loan. Jekk kondizzjonalità b'saħħitha tiġi imposta. Jekk dan ikun strument non concessional jekk dan jirrikorrispondi għal teddida medjata għal pajis e, konċernat jekk dan ikollu impatt fuq iż-żona ewra kollha kemm kif intqal mill-Kunsill Ewropew innifsu. Il-Kunsell Ewropew tiftakru għal li l-istati membri si jihdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn biex isalvaw l-istabilità finanzjarja fiż-żona Ewrokola eh, kollha kemmi. U nispera li situazzjoni ċara, dak kollu li qed huwa ċar. Issa fir rigward tal-kwistjoni tal-appoċ li ġi deċis minn uh, gvernijiet varja li sfena finanzjarja tagħhom stess, dan fil-fatt kien appoċ kbir ħafna intom tafu li l-ECB meta kienu qed jenalizzaw dan l-appoġġ finanzjarju u kienu qed jagħmlu dan għal banek u għal skema finan finanzjarja, aħna konna wasalna għal 25% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Allura, iżel fnaħat tal-Atlantiku, id-dimensjoni hija kważi l-istess. Ovvjament, dan l-appoġġ fil-forma ta' riskju ta' min ħalla 16 li diġi tiż il gvernijiet u li mbagħad jiġi fuq dak kollu li jagħmel il-Bank Ċentrali, dan kollu ma jfissirx li ser ikun bil-fors untużat u mhux ser jkun hemm uh, lanqas uh, telf, ser jkun hemm profitt anzi, però xorta waħda dan kien neċessarju li namlu mobilizzazzjoni ta' dan il-level ta' riskju tal-taxpayers, dawk li ħalsu taxxa. U f'pajjiżi partikolari li semmejtu kien hemm ukoll ekwivalent tal-appoġġ li ingħata fuq livell tal pajis ieħor l-Istati Uniti tal-Amerika u kol pajjiżi oħra iżviluppati, industrializzati. Is-sur Niki Savela kjoġbok. Is-sinjura Niki Savela kjoġbok. President il-Banek Ewropej u skużawni, il-Banek Grigi huma ferat tal-Banka Ċentrali Ewropea pratikament fi situazzjoni kif inissa. issa il sistema tal-banek Gregi eh, hija b'saħħitha u fortunatament il-banek Gregi bħalissa m'għandhomx problemi. Issa fuq livell ta' prekawzjoni u nerġa' nisħaq fuq il kelma prekawzjoni, iktar mandewmu din il-krizi tal-Greċa tal forsi il-banek kumbat ikunu jistaw jaslu għal problemi ta' likwidità, jistaw jkollhom problemi bil-flus, jekk huma eh, sostanzjalment ferat tal-Bank Ċentrali Ewropew, allora nistaw najdu li jekk ikun hemm problema ta' likwidità, dana ifisser li l-Banka Ċentrali Ewropea tkun lesta biex tapoġom u toħroġhom mill-problemi? We will of course apply. Iva, ovvjament aħna ser eh, Naplikaw ir-regoli kollha tagħna kif għamilna mal-Irlanda u kol mal-pajjiżi kollha li huma membri ta' żona ewro. Bla dubju dan ser isir. Uh, Mrs. Jury, any Thank you very much, uh, Madam Chair. Tisztelt elnök úr. Grazie Hafna. Grazie, President. Uh, dejjem kun ta' pjaċir li nitkellmu miak. Palma Probabilment taf aħna għandna fuq l-aġenda tagħna debattitu fuq is-sistema ta' supervizuri u nixtieq insaqsik dwar il-manager ta' riskju systemic risk board dan il-board ser ikun ibbażat fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. U jien naqbel ma dan, però prova konvinċini jekk jogħġbok. X'ser ikun l-istrument disponibli għal dan il-board biex nippermettu lil dan il-bord li għamel xogħol aħjar u jafżana meta jkun hemm xi periklu. Allura x'inhu e, x'in issaħħa saħħa ta' dan il-bord fl-opinjoni tiegħek? It-tieni domanda. Dwar il-bord. Dwar l-emendi li aħna Eh, prezentajna il-proposti oriġinali tal-Kommissjoni għallu li ser ikun hemm ħames minniet id-delegati għall sfiring Committee fil-Kunsil Ġenerali, però ma tgħid xejn dwar il-proporzjonijiet eh, u pereżempju l-emendi eh, tal-Polonja u tal-Ungerija għal din dispożizzjoni jitolbu li jkun hemm membri li jiġu delegati miż-żona euro u barra miż-żona euro u naħseb li din hija emenda importanti għaliex il-kriżi qiegħda taffatwana il koll mhux biss il-membri ta' zona euro u allura naħseb li esperti ta' pajjiżi barra mill-żona euro għandhom jiġu u wkoll. Nitlobkom ta' tuni eh, ta' din l-appoġġ. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura, l net jiena nixtieq ngħid li il-risk board ser jibbenefika mill-mobilizzazzjoni tal-ECB fuq naħa 27 e, bank ċentrali nazzjonali li ser ikunu parti mill- uh, dan il-board eh, fi dialogu miħu u fl-istruttura aħna bejnietna qegħdin mm, nimpjegaw iktar nies esperti mis-27 stat membru u bil-prezenza ta' l-autoritajiet, l-autoritajiet varji fil-mikro supervizjoni u nieħdu konsiderazzjoni il-gvernaturi tal-Banek ċentrali li ħafna minnhom huma responsabbli għas supervizjoni makro. U kif ġi suġġerit minn la Rozier dan ġi aċċettatu propost mill-Kummissjoni u issa dan qed jiġi eh, qed isir medjazzjoni bejn il-parlament u nispera li insibu ikonna li insibu l-aħjar port possibli. F'dan l-istadju għanna bżon ta' entità li tirrifletta fuq dawn ir-riski sistematiċi u Insibu riski sistematiċi ta' magnitud li l-intrasamejt iktar kmieni sa' fi rigward tal-emendi li semmejt Jiena naħseb li l-problema legali li probabilment għanda l-emenda ta'kom, pero jiena musser nuqat nidħol fi diskussjoni ta'kom, għan din hija diskussjoni ta'kom, m'għandix nidħol jien. Jider li zona euro edha isa eh, tikber eh, bizmien, ma' bdejna mi 11 u issa sirna 16 jekk noqogħdu ngħidu pereżempju ftit minn żona euro, tnejn minn barra żona euro, nkunu qed nitilfu il-punt kollu. Uh, per eżempju, hemm żewġ pajjiżi mill-27 li għamlu opt-out. U jiena qed ngħid li allura għandu jkun hemm uh, rappreżentanza ta' 27 stat dan huwa fil-fatt dak li huwa meħtieġ, ovvjament, bla dubju dan għandu jirrappreżenta l-istruttura ta' 27 stat. Jekk din hija xaġa normali, ovvja. M'għandekx għalfejn toqgħod poġġija fit-trattat innifsu jew nkera fit-test legali. Għaliex mhux necessarjament ser tidħol fil kwistjoni futura, però ovvjament qed nifmek, nifhem x'qed tajt. President, jien għandi domanda malik. Il-ġimgħa l-oħra aħna il-għajna l-President tal-Greċja fuq laqa fuq il-kriżi fil-Parlament Ewropew waqal li naħa il-Greċja titissegwi regoli tal-IMF, però huma mister jieħdu il-flus. U kien hemm diskussjoni fl-IMF hemm dibattitu dwar il-Fond Monetarju Ewropew biex ikun hemm uh, fondi fuq minn twila ta' żmien biex dawn jam ipattu għal nuqqas li kien hemm. it domanda l-Prim Ministru tal-Greċja għal biċċar li hemm bżonn ta' żewġ miżuri għandu bżon ta' protezzjoni minn spekulazzjoni fuq eh, swieq globali u kol fir rigward ta' eh, rati ta' interess oljin xistaw jamlu l-Unjoni Ewropea għal-Bank Ċentrali Ewropew għawek? It-tielet domanda, inti tkellem dwar l-Unjoni Monetarja. Fl-opinjoni tiegħi il-patt ta' stabilità u tkabbir dan mhuwiex biżejjed għall-Unjoni Monetarja. X'hemm bżonn nagħmlu biex nikkrew l-Unjoni Monetarja? X'taħseb dwar il-proposta tal-Kummissarju Rejn f'dawn l-aħħar ftit ġranet meta tkellem dwar l-influenza tiegħu fuq il-politika eh, tal-budget? L-għuna t-għana għadin nitkelmu dwar il- Martu problema ta' natura immedjata, il-program tal-Kupru tal-Greċja, l-implementazzjoni ta' dan il-program, il-kredibilità li il-Greċja għanda terġa tikseb u ovvjament din hija l-kwistjoni kwistjoni urġenti ħafna. Kostruzzjoni ġdida hija ovvjament xi ħaġa fuq medda twila ta' żmien jekk jiena fimt sewwa il-Fond Monetarju Ewropew tafu li aħna ma tant jogħġobna l aġġettiv monetarju għaliex hemm istituzzjoni monetarja fl-Ewropa li hija il-Bank Ċentrali Ewropew u aħna fil-fema tagħna dak li nifmu dwar dan dwar il-Fond Monetarju Ewropew hija l-idea ta' organizzazzjoni ta' xi tip ta' non-concessional support f'każijiet eċċezzjonali u għanna bżon ta' kondizjonalità b'saħħitha ħafna li isaħħaħ mill-ġdid il-kondizjonalità b'saħħitha li diġà hemm tal-ISDP u fil-fema tiegħi dan huwa dak li hemm wara dan il-Fond Ewropew. Il-kondizjonijiet kollha li semmejt iktar kmieni għal uh, non-concessional help support għal Greċja l-lum huwa fil-fatt uh, huma fil-fatt l-istess kondizzjonijiet għal futur u però naraw naraw x'tiġi din proposta li saret minn gvern u għandha tiġi eżaminata għabbażi tal-proposta preċiża mill minn oħrajn. Issa il-punt L-unika punt li jena di opinjoni negattiva dwar kif probabbilment ġa smajtu hija l-idea ta' li e, nkeċċu pajjiż partikolari. Ma naħsibx li din taqa e, u taqbel ma' natura nifisa tal-żona ewro. Issa fi rigward tal- punti li semmejt fit-tieni domanda dwar protezzjoni mill-ispekulaturi, eccetera, għal darba oħra jiena ma nixtiex e, nidħol nerġa' nsemmi kummenti li diġà semmejt, hemm kwistjoni ġenerali li jadwar kif inkunu ċerti li swieq finanzjari qed jaħdmu, jaħdmu b'mod tajjeb fuq livell tal-funzjonament eh, eh, ġenerali tagħhom u jkolli ngħid li f'każ partikolari aħna rridu naralizzaw il-każijiet infushom u huwa ċar li jekk aħna ikonna jew kieku kellna pożizzjoni b'saħħitha u ċara, forsi nkunu nistaw naraw dawn it-tensjonijiet jonqsu nqas, jonqsu iktar. Issa, dwar l-aħar punt, l-SGP, ikolli najt li waċċar li dak li kien meħtieġ kien l-involviment sħiħ tal-gvernijiet infusom fil-SGP. Aħna għanna l-instrumenti, pero ma naħsibx li l-Ewropa għanda tikkonċentra u tibqa tikkonċentra fuq uh, uh, regolamentazzjonijiet, ġodda, etc. Pero għanda tkun id-determinazzjoni tal-gvernijiet. Is-sens uh, ta' responsabilità tagħhom u jiena naħseb li l-esperjenza preżenti hija tajba minn dan il-lat għaliex titlob li aħna nkunu responsabbli kemm jista' jkun. Grazzi is-Sur Garzija Margaja Kjodbok. Grazzi, jiena nixtieq uh, eh, si tlet punti fuq iż-bilanċi fid-dinja u supervizjoni fil-kas tal-Greċja fi rigward il-bilanċi fid-dinja sa mill-2003 aħna konna qed nitkellmu dwar il-valur tal- Uh, munita ċiniża eh, surplus huwa ta' 10 darbiet iktar sa mill 2003 se jagħmel Bank Ċentrali eh, Ewropew jekk iċ-Ċiniżi jibdew jeħilsu mid-dollari tagħhom. Issa fir rigward tal-pat ta' tkabbir u stabilità um, ir-reviżjoni tal-pjanijiet ta' stabilità li għamlet il-Kummissjoni kienu ħafna burokrazija, sempliciment ħafna burokrazija. U issa forsi ma wasalx iż-żmien li inkludu iktar kriterji bħal pereżempju deficit fuq il-current accounts u xi miżuri oħrajn simili u wkoll doveri ta' l-Istati membri. Għankuna da ma kien jiġi applikat l-Istati membri kollha tal-Unjoni Europea ta' biss tal-żona ewra biss fil 2004 2005 mhux daw kollha ta' żona u huma kienu biss dawk il-kbar, però issa nafu li dina għasbis se jiġi applikat għal kulħadd għal ħadd. Allura għandna ninsew sanzjonijiet kif huma bħalissa u inqablu dan uh, ma' miżuri mhux ibbażati fuq sanzjonijiet u wkoll inti taħseb li eh, l-ajdut li hemm dwar eh, il-banek u il-gvern Grek li eh, jatti il-deficit publiku kien ikun ħafna iktar faċli kieku aħna kenna autorita Ewropea li taġixxi bħala supervizur U f'dan il-każ is supervisor Grek kien ikun hawnhekk illum magħna jispjegalna x'dak li kienet jiġri. Grazzi ħafna. Naħseb li għandek raġun perfettament dwar l-izbilanċi globali. Dawn huma responsabbli għal kriżi drammatika li kellna niffaċċjaw fuq livell globali. U jekk ma jkollniex effiċenza u effettività, fi sorveljanza illi sejl fuq livell ta' G20 fuq kol ekonomija partikolari, mod partikolari fuq dawk illi fuq livell globali qed isofru minn zbilanċ l allura ikonna il-riċetta perfetta l-kriżi li ġejja. Għal-daqsant mux biss għanna nisiltu il-lezzjonijiet ma' l-swiq finanzjari ma' kol il-lezzjonijiet kolla għal-politika fuq livell makro għal kull pajjiż illi fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli għall sbilanċi l-kbar kemm jekk nitkellmu fuq eh, deficits jew surpluses minn dan il-lat nafu x'inhi l-pożizzjoni tagħna x'għand l-pożizzjoni għand l-Ewropa viżavi ċ-Ċina repetejna fl-aħħar laqgħa tal-G7 dak li għadna f'Istanbul u l-messaġġ u illi għandna nitrattaw b'mod gradwali il-munita ċiniża dan fl-interess taċ-Ċina u fl-interess tal-prosperità u stabilità tal-ekonomija globali. Dwar l-ispat ta' stabilità u tkabbin għal darbohra. Jiena namel talba sabiex nimplementaw il-pat ftemna dwaru rivedejnieħ nsibu ħankrat fil-trattat, nafu xieġri meta ikonem traskurar mill jgħan naplika bil-regoli jina ma namilx appell sabiex nibdlu il-pat. Pero, għanna namlu dak li emżon u dak li ġara issa għandu e, jallimna lezzjoni. Dwar i sanzjonijiet, Jina ma najt xejn insew mis-sanzjonijiet u veru li kien hemm oppożizzjoni qawwija fil-passat u veru wkoll illi aħna rreżistejna dil pożizzjoni u għadna illi ma kienieċ xi ħaġa meħtieġa naf li kienet battalja ħarxa bejn il-Konsil u Kommissjoni u spiċċaw il-qorti u aktar minn qatt qabel din l-idea illi l-patt jiġi applikat inkluż l-użu ta' sanzjonijiet hija xi ħaġa meħtieġa. M'għandniex nistennew li nkunu f'sitwazzjoni li tkun tant diffiċli fej l-affarijiet ikunu kważi impossibbli. Però għal darboħra din hija xi ħaġa li għandna nirriflettu fuqha fi żmien immedjat u żmien eh, medju. U jiena naqbel ma' l-aħħar punt tiegħek tassew għanna bżon il-possibilta il-Eurostat t-verifika fuq il-post. Iġveri li niksbu l-informazzjoni kollha meħtieġa. Nizguraw li l-informazzjoni kollha tkun disponibli u nitimbrawa wkoll. Ma nistawx naċċettaw li fil-ġejjini ikonna operazzjonijiet eh, komplikati, ikonna ċifri folots, ikonna stampa falsa ta' realtà u din ovvjament tispeċċa tnaqqar il-kredibilità dan huwa punt importanti ħafna U ma nafx ġgvenit kollha konxi minn dan, ġvela fil-passat kien hemm eżitazzjonijiet sabiex jieħdu deċiżjonijiet meħtieġa f'dan il-qasam. Eni, kadem martek, ġuba. Grazie ħafna, Sr. President. Sir President, Hemm żewġ kwistjonijiet illi hemm bżonn niċċaraw. L-ewwel nett. Inti temmen illi għandna bżonn mekanizmu strettament Ewropew ta' poċ lejn pajjiż illi qed faċċja diffikultà ekonomiċi bħal Greċja pereżempju taħt liema ċirkostanzi temmen illi mekanizmu bħal dan għandu jiġi mobilizzat. Inti temmen ukoll illi il-6.25 għal xaqsa samra ta' interessi li kalla Greċa fil-bidu ta' marzu tikkonzistix din it-tip ta' okkazjoni mux ta' soltu li fetwa il-żon euro kolla kemmi. U dan jiġġustifika il-mobilizzazzjoni ta' mekanizmu pal dan, grazzi. Grazzi ħafna ma nixtieqx imur lura għal dak li ġa Jina semmejt il-kondizzjonijiet illi fl-opinjoni tiegħi huma kondizjonijiet meħtieġa għal set ta' liġijiet illi huma non-concessional. Dan huwa nsibu f'maħi konsil. Set ta' liġijiet li huma non-concessional daw ma nrix nerġa' lura għal ta' b'saħħitha u li ma jkunx hemm element ta' sussidju ta' sussidju u li għandu jkun għandu jkun situazzjoni fejn teddida ovvja għal pajjiż u li tkun tqisa għal teddida għal stabilità ta' żona euro. Għalli għandha mhux parti minn kontenzjonalità qed nitkellmu hawnhekk fuq teddida immedjata kemm għal pajjiż u żona euro kollha kemmi. Is-Sur Kutax, grazzi Signora President, Sur President Trisce, qed nitkellmu fil-kuntest ta' Unjoni Ewropea fuq responsabilta, monitoraġġ, responsabilta' Dawn rom bħala um, software measures issa nixtaq nistaqsik. X'nagħmlu x'nagħmlu fuq livell hardware issa. Jiena nċtaq nkun naf l-opinjoni tiegħek dwar l-istruttura ta' governanza fiskali fil-ġejjini. U nikkonsidraw ukoll daw kollha involuti l-Banek Ċentrali, Teżori u l-Bank Ċentrali Ewropew. And kif tara din l-istruttura għal-ġejjini? Naħseb li l-istituzzjonijiet għandhom jirfaw responsabilità tagħhom dak li mistenni mill-Bank Ċentrali Ewropew u li tkun kredibbli bil-mod kif eh, tfassal l-istabilità ta' prezzijiet fi żmien medju sabiex tirrispondi għall-aspettattivi skont din id-definizzjoni ta' stabilità tal-prezzijiet u kol sabiex t-kontribwixi il-fema tal-Europa għal sostenibilità tkabbir u anka stabilità finanzjarja. Il-responsabilità tal-gvernijiet fuq livell nazzjonali u li jipprovdu politika fiskali illi twassal għal fiduċa li ma twadda nitolbx biżid ġejda fuq it-tfal tagħna, tfal ta' tfal tagħna. U li u koll kollha fid-ġuġu tal-ġenti ekonomi tal-Aġenzija Ekonomiċi u koll fejn naraw tkabbir u dan il-mod kif għanni proċedi. U fiż-żona euro fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi barra minn dan għandek ukoll is-sorveljanza tas Eh, ta' sister governments jew brother governments illi għandhom responsabilta' wkoll. Għaliex dan il-mod kif l-Ewropej id-deċidu illi jipproċedu skont it-trattat u skont il part ta' stabilita' u tkabbir. U nasab il-ħardwar hemm qiegħed. Ovvjament ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli għaliex għal darboħra kellna niffaċċaw l-ar kriżi mit-tieni gwerra dinjini hawn potenzjalment kriżi għar minn dik li kellha fl-ewwel gwerra dinjija u dan ma jissimplifikax ix-xogħol tal-ebda istituzzjoni konċernata kemm tal-gvernijiet nazzjonali, kemm tal-parlamenti, kif ukoll tal-Kunsill innifsu. Iġifieri il-gvernijiet bħala kulleġġ ma naħsibx li l-biċċa xogħol mhijiex waħda ibsa, però ejja namlu da kollu li nista bil-hardware li għanna disponibli. Ma nasibx li jemżon nibdluħ il-hardware. li xmietek joġbu. Grazzi. Signor President, Sor ti kontet titkellem dwar destinazzjoni komuni. U destinazzjoni komuni mux biss għal pajjiżi fiħdan iż żon euro, id-destinazzjoni komuni għall europa kollha kemm hu, kemm dawk 27 stat membru. Jina ġej minn pajis li jinsab barra zon euro u eh, jinħerqan nara pajis jinaqat. Wara l-intervent tal isibi fil-fejn disa kien faċ li tispjega għalfejn. Il-kritiċi fil-kwatt siktu ta' kizmin, emmissa reġaw għati għajmu liħenom. U jfakruni f'dak li għalu ma ta' kena referendum fil-fejn tlieta. din mhijiex żona perfetta u qatt ma se taħdem. Taħdem biss jekk ikonna Unjoni Fiskali. U ma argumenti ta' valur miżjut nista' nislet minnek illum sur trixxe. Kif nistaw ngidmuhom daw l-argumenti u kif nistaw najdu kif nistaw najdu li l-Greċja Eh, se fetwa il-dawk il-pajjiżi. X'inhu l-valur miżjud illi tkun membru ta' zona euro illum il-ġurnata, sur tixxe. Mistaqsija tajba ħafna. Ma nasibx bieċa xogħol diffiċli ħafna. Meta il-konċett inħoloq, Kienem opinjoni ċara illi barra il sorveljanza li ssir fiħdan il-patta stabilita u skabbir u fil fat smajtuni kem nemmen fl-EMU e ekonomika Unjoni Ekonomika emmem Unjoni Monetarja, Unjoni Ekonomika, il-qalba tagħha u għal-patta stabilità kabbir. Madana kollu, Fil-bidunet tal-abbozzar, fit-tfassil tal-kuċċett, l-idea illi jista jgħina li minn barra l-pressjoni tal-peers u minn barra s-sorvenenza tal-kommissjoni u sanzijiet sanzjoni possibli? Il-sentiment ta' suq u koll jista ikun ta' impatt u li forsi kien tajjeb li mux naqdu t-teżori kolla kienet xaħġa ġiet deċiża mill-istess missiriet fundaturi. U jekk irrid inkun pożittiv, nista' ngħid li l-Greċja kienet qiegħda fi triq ħażina ħafna u l-pressjoni tal-kapijiet speċjalment fl-aħħar konsil kif ukoll pressjonijiet tas-suq imbottaw l-Gvern Grik fid-direzzjoni ta' dak li jiena insejjaħ miżuri kuraġużi u għal daqstant li għandek qoddimek hija episodju ta' ħidma ta' dak li mill-bidunet il missiriet fundaturi ikkonsidraw bħala mekanizmu ta' pressjoni doppja. Ninsabu f'moment fejn għadna qed naraw illi ċertu partijiet tas suq għaddu għaddej minn eżitazzjonijiet, hija xaġa ta' tranzizjoni li xi deċiżjoni li ttieħdu mill-gvern Grik li huma kureġġużi u konvinċenti u għabbażi tal-ġudizzju tal-peers se jkunu rikonoxxuti b'mod progressiv. Se naraw se jġemilhom il-qoddim u barra minn dan ovvjament għandek dan is-sentiment illi ġi espress għal darbohra mill-kapit tal-gvern u għal darbohra se għara għaliex hija temmek ġi firmat mill-kapijiet ta' statu gvernijiet, gvernijiet ħajħdu azzjoni koordinata sabiex jiżguraw stabilità fiż-żona euro kollha kemm hi. għal daqstant li hawnhekk għandek ir-risposta għal mistoqsija il qed nistaqsu. Barra minn dan tista' tajt ovvjament ukoll kif ġaħat il-pożizzjoni konsolidata ta' żona euro hija mill-membri prinċipali tal-G7. Din hija xi ħaġa li m'għandniex ninsew għal darb'oħra. Qed nosservaw xi ħaġa li tista' tidder intensiva għal Greċja u għal gvern Grek. Minna l-oħra hija xi ħaġa illi ġiet imfassla sabiex taħdem kif qed taħdem fil-fatt. Fi żminijiet li huma diffiċli tassew. Minna fiduċjuż. Grazzi. Gej Mitchell jgħagħġbok u eh, edin ħames minuti l-ura tajt il-President, konu konċiż għem jista' jkun. Grazzi, Sur President, Sur Tisce. Għal sentej et nqajjem kustoni ta' essent inflation qabel ma faqt il-bużija hemm kustoni oħra li hija speċifika. Għax kultant nikkonċentraw fuq il-problema makro, ma nikkonċentrawx fuq il-mikro u dak li huwa partikolari. Kwistjoni li hija l-elefanti għal eh, pajjiżi għal edin fil-problema li edin fija għax sistema finanzjarja kienet fuq l automatik U saċajtu pun naħdem naħseb li għadu l-kas. Jekk fil-tarpizzaru medji noħol u posta xogħol jew tnej fl-Ewropa kollha l-qatt jisparixxi. Fl-Irlanda għandna problema lix m'għandniex dak li konna nsejħu bank manager. Il-banek suppost jiddu riski kalkulati. Kull intrapriza li ma tiddux riskju ma tistax tirreġistra suċċess. Ma rridx li l-banek jilabu l-ob tal-azzart, imma rridhom jieħdu riski kalkulati skont il-karattru tal-applikant, track record tal-applikant, l-arfin. Dan kollu jista' jiġri biss jekk ikollok bank manager ilijaf jaf il-persuna illi qed jitratta magħha. U din il-mistoqsija tiegħi u fuq dan ħankompli nisħaq mhux se nċejdi fuq din, sur President, inti mal-kollegi fil Bank Ċentrali Ewropew u mal-sistema tal Bank Ċentrali Ewropej, iħtieġa li il-Banek Nazzjonali jirġaw jappuntaw bank managers, managers tal-bank li jihdu riskju kalkulat. Din il-mistoqsija tiegħi hija mistoqsija importanti u nittama illi inti wkoll tappoġġa dat tip ta' argument li t-rissa jien. Iva jiena naqbel mija perfettament naħseb illi l-arfin ta' dawk illi għannu fil-banek kummerċali u li kif attenti jistaw jihdu riski ikkalkulati partikolarment għal dak nxaqsam intraprizi zaru medji hija xaġa deċiżiva. Raġuni għalfejn il-sfiq ekonomiċi għandhom ħarġ lejn ir-riski m'għandhomx jaħdmu bħala istituzzjoni fi żmien diffiċli ma mhux bħal-istituzzjoni meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb irid jgħidu iva jew le skont kif attenti. Għandhom ikunu jafu il-konsumatur, il-klient x'inhu għandhom iħarsu kollox kas b'kas. Għax kull intrapriż għandha l-karatteristiċi individwali tagħha u naħseb li l-kollegi tiegħi jaqblu ma' dan u l-Konsil konsill Governattiv ukoll jaqbel dwar dan u għajem dal-punt fuq meta niddiskutu kwistjoni tandum xaqsu mal-banek fil-zona euro manka fil-zona li tinkludi 27 stat membru. Sinura Rulling tidher li sparixxiet temporanjament ngħaddu għal Robert Goebbels għal stant. Monsieur le Président, on euh, vous répond. Sur President Trisce fil- tweġibit tijak fuq numru ta' punti titkellimt dwar il-ħtieġa illi konna kondizjonijiet marbuta ma' kull għajnuna, kull tip tajnuna. Fil-bidu ta' krizi, l-Bank Ċentrali Ewropew la per ta' dak li jsellef situazzjonijiet ta' emerġenza tsellef brati vantagġużi lil banek Ewropej. U darba inti għattu kol illi lanqas emżon identifikaw ruħom il-banek meta jiġu biex jitolbu flus l-ECB. Imma hemm toħra marbuta ma dal-finanzjament mill-ġdid jew inkella l-banek jistgħu isejħu l anka kwistjonijiet ta' spekulazzjoni fuq suq. Tieni mistoqsija il-Bank Ċentrali Ewropew huwa istituzzjoni ma inti wkoll qed ħares lejn Unjoni Ewropea l-grupp ta' l-Euro illi huwa grupp ta' pajjiżi minar governanza fiskali minar solidarità budgetarja fl-Unjoni budget sowet fil-mija meta paragunati ma l-budget federali Amerikani li jassorbi 30% tal-GDP Amerikan Imbagħad għandek 16 il suq ta' bonds differenti, ma nix forsi naħsbu dwar il-ħolqien ta' suq komuni għal Eurobonds b'likwidità aktar b'saħħita illi fl-aħħar mill-aħħar toffri vantaġġi akbar anka l-aktar pajjiżi onja ta' żona euro. Mela, fuq l-ewwel punt. Sempliċement sar ngħid li għandna regoli għal finanzjament mill-ġdid tal-banek. Dawn il-banek għandhom jirrispettaw ir-regoli, mhux ser namlu kontrolli apparti dawk li jsiru mill-autoritajiet ta' sorveljanza tal-banek li xikultant huma l-banek li huma parti mis-sistema ta' zon euro, xikultant autoritajiet indipendenti kif tafu fil pajiz differenti din ir-responsabilità ta' attività bankarja issir minn dawk li huma nkarigati mis-supervizjoni bankarja. Aħna niżguraw likwidità bankarja, però iċ-ċirkostanzi eccezzjonali li semmejt inti ser ta' sitt xhur ta' sena kif għad fil-introduzzjoni progressivament qed nilliminaw dat tip ta' self sabiex imorru lura għal situazzjoni li aktar normali. Dwar it-tieni kumment tiegħek huwa veru illi iż-żona euro kienet inbniet u kienet ħalli il-pajjiżi responsabbli għal management tal baġit tagħhom u għal daqstant aħna dejjem għadna illi għandna bżonn supervizjoni riġida tal policy budgetarja tal eh, muniz differenti. ta' relattiva li għaxa ġa marbuta u koll. Ovvjament, jekk inti permetti il-set salari ta' settur pubbliku illi jizdidu għed dajja fil-budget u għed id fil-kompetitività b'mod relattiv. Għadda stant, rabta bejt nejt eżisti. Pero għam nasibs li ħatkunu sorprizi jekk ngħid illi aħna maħniex favur il-ħruġ konġunt tal-Banek Ċentrali. Jista' jkun hemm vantaġġi kif kifettu għal dak l-għandu x'jaqsam l-likwidità aktar b'saħħit anka skont id-daqs ta' swieq ma se jkun hemm żvantaġġi għaliex mhux se jkun hemm distinzjoni bejn management tajjeb u management mhuwiex daqs ta' tajjeb. Billi ninsabu f'dan sistema li mhijiex federali, mhijiex sistema federali żgur, mhuwiex neċessarment tajjeb li ma tagħmilx distinzjoni bejn management tajjeb u management ħażin. Għal daqstant aħna qatt ma qbilna ma' issuing treasuries fi zona euro jew fl-Unjoni Ewropea taħt l-istess firma. Ivo Stretrek, Koġbu. Grazie, Signor President, signor President. Fl-introduzzjoni tijak, jent titkellem dwar z-bilanċ globali u l-importanza tal-izbranċi globali. Jina xtaqt nistaqsik għall-izvilup tal-ġejjini ta' sviluppi globali. Waħda mill-kawzi prinċipali tal-krizi finanzjarja preżenti kienet kien l-izbilanċ akkumulattiv fil-suq tal-bini. U minn dil perspettiva Il-Banek ċentrali madwar id-dinja, inklużi fid-dan li sibi, għandhom jiddu l-izvilup ta' prezzijiet tal-bini aktar in konsiderazzjoni meta jaħnu fil-ġajjini issa l-ICB se tisma l-ħna tal-esperti u tappoġġa iż-żieda tal-saħħa tal-prezzijiet tal-bini fiħdan l-indiċi tal-prezzijiet tal-konsumatur? u se konsiderazzjoni l zbilanċ f'dan il-qasam fil ġajjini grazzi. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek li huma importanti ħafna. Ewwel Naħseb li għandek raġun illi il-proprjetà il babil għandhom xaqsu ma' l-proprjetà mhux nitkellmu fuq bini ta' djar biss imma anke bini kummerċjali storikament labur għal importanti ħafna fl-episodji ta' successi u fallimenti rridu nifacċaw. U l-Bank ċentrali kollha madwar id-dinja qed jirriflettu bis-serjetà fuq kif jitrattaw din il-kwistjoni. L-aktar ma t-għati jikkonsidra illi il-suq ta' proprjetà hija waħda minn dawk is-setturi li ġa semmejna. Il-Banek ċentrali kollha madwar id-dinja jaħdmu għal dan Risposti mhux daqshekk sempliċi li tihom għandna aġir illi varja ħafna, għanna esperjenzi ħafna li varjaw ħafna. F'każijiet għandna issa stabilizzazzjoni automatika l-aktar dwar eh, il-prezzijiet ta' djar tal-proprjetà ta' djar u ċertu pajjiżi għana naraw tnaqqis drammatiku u li wasal għal diffikultajiet Fis-CPI li ninkludu parti minn das settur grazzi għal mezzi differenti għadna qed nirriflettu dwar dan hija kustjoni importanti għall aħħar kenna diskussjonijiet fih dan il-Banek Ċentrali, kenna diskussjonijiet anka mal-Eurostat dwar dan. Hemm diversi opinjonijiet U f'dan l-istadju ħankun kawtu prudenti ħafna. Naħseb illi l-indiċi ta' prezzi tal-konsumatur li għanna prezentement huwa l-aqwa indikator li nistaw niprofdu fil-prezent. Madonna kollu naqbel illi Mwix laqwa indikator li jista' jkollna fit-teorija. Ikolli nistqar li jina prudenti ħafna fuq dajn il-kustjoni. Tenet mistoqsija tijak? Rispondejt mistoqsija tijak? konsidra u wkoll li zbilanċ dan is-settur għal ġejjini? Iviva, kif taf tajjeb aħna? Naħsbu li l-fatt il qegħdin inħarsu lejn l-informazzjoni kollha li nistgħu nisiltu mill-aggregates differenti, l-komponenti manka il-counterparts, għandek il-kreditu fil-counterparts, fil-counterparts tal-kreditu prezenti. Aħna qed neżaminaw dan is-settur b'attenzjoni kbira semmejtu dan anka fil-press conference u anka qudiem il-Parlament semmejt dal-punt li l-indikazzjoni li kenna hawnhekk Et jorina xanna nikkonsidraw meta nieħdu deċiżjonijiet fuq ir-rati ta' interess nifisom. Uh, Bil-permess tal-interpreti forsi indu Muhammad Smuti oħra. Sinjura Luling tidher li reġgħet edamana. magħna. Onorevoli Luling, tlift l-opportunità tiegħek l-ewwel però forsi tagħlaq inti. Grazie ħafna, jiena għaluli li ma stajċ nitkellem, nistaqsi mistoqsijiet li sortirċe. Madana kollu xtaqt nistaqsiħ mistoqsija. Pala fuq dan l-istrument li jgħin il-Greċja. Intu tkellimtu dwar għajnuna bilaterali u li memx garanzija kien nippreżenta l-Eurogroup li għaldan dan iktar kmini. Tista' tispjega l-fejċer ta' pajjiżi mhux se jipparteċipaw fil-garanziji bilaterali għal Greċja. Daw mhux se jipparteċipaw fejn bilaterali laqas ma nistax nara fi differenza bej garanziji bilaterali u għajnuna bilaterali. It-nej marbutin fl-imkien ma' differenti x'tajdinna dwar Mala l-ewwel nett jiena mhux neċessarjament ngħid li kjo kwistjoni ta' jnuna kifat. Mandu kun hemm l-ebda element ta' sussidju f'dak li jsir. mandux e, kun hemm element ta' konċessjoni. L-ebda element ta' sussidju. Il-President tal-Eurogroup jitkellem dwar il-qasam ta' responsabilità tiegħu armonizzazzjoni. U jiena m'iniex responsabilità dan. Jiena tkellim dwar il kundizzjonijiet li ħassejt li huma meħtieġa għall impenji li jisiru jiena qatt il-ek il kundizzjonijiet eh, jiġobdu tinna u għandhom ikunu segwiti mill-fatti. fl-opinjoni tiegħi? qed nitkellmu dwar elementi non sussidjarji illi jkun hemm tejjim dwarhom minn membri differenti taż-żona euro. Kif intqal mill-istqarrijiet tal-gvernijiet u kapit tal-istat. Jean-Claude Juncker huwa persuna li tista' tirrispondi tal-mistoqsija li xija responsabilità tiegħu fl-aħħar mill-aħħar. l-ek minuta li xinti kont l-ewel vietu l-nikoletat għaj. Surċi xe, malaj malaj fuq l-izbilanċi, inti et hemm problema bl-izbilanċi għal pajizi ta' surplus ma' mux il-Germania għaliex hemm sfida demografika kbira. Ma jek tħares lejn il-kontit korrenti, tista' tara hemm raġuni għalfej wieħed eh, ifadda l-iktar imma fatturi demografiċi ma, ma jġustifikawx li unit labor cost jiżviluppaw anqas mit-targets ta' inflazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalda sant ma nifhimx l ispjegazzjoni tiegħek hawnhekk. U nitlob lajnuna tiegħek għal dawk li jixtiequ lil Ġermanja taġixxi b'mod pro-Ewropew u pro-Euro bil-mod kif eh, titkellem inti, mod kif għagġi xejtan kan inti b'mod intern għal tantu tant snin kif għattajib. Iva biex nagħlaq. Meta tiġġudika l-livell tal-deficit fil-kontijiet kurrenti, trid in konsiderazzjoni il-fatturi demografiċi tal-pajjiż U tafu li hemm differenzi enormi f'dan l-Ewropa anke din tista' tkun xaġa sorprendenti, ma din hija verità. Mhux qed ngħid li s-serpla skola tal-konti tkun inti tal-Ġermanja nistgħu nispjegawhom dan mod, imma parzjalment nistgħu nagħmlu dan u dan għandna nikkonsidrawh. Issa, tieni punt. Dwar il-unit labor cost, u veru li l-Ġermanja bdiet fl-euro b'livell ta' kompetitività li ma kienx tajjeb biżejjed Għalhekk mhuwiex xi ħaġa anormali li l-Unit Labor Cost fil-Ġermanja kien anqas dinamiku mill-medja. Minħabba li kien hemm eh, il-Ġermanja kienet qed tipprova tlaħħaq. Għaldaq san dinja parti mill-verità wkoll, issa jista' jkollna pont fejn wieħed jekk ikkonsidra illi naqblu lista l kompetitari relattiva fl-Unjoni Ewropea għandek ekonomija lista laħqet ma bqija għal daqstant memx iktar fattur fejn l-ekonomija tipprova laħħa u meta qed eh, koll il-benchmark tagħna l-inflazzjoni fi żon euro janqas nqas minn tnejra ta' tnej u naħseb li fil-ġejjini fuq medda twila ta' żmien jista' jkollok eh, tibdil oscillazzjonijiet madwar il-medja dawk l-ekonomiji, mhux qed ngħid Ġermanja biss, fejn il-kompetitività relattiva fiż-żona euro hija bejwet ieħor korretta, m'hemmx spilanċi kbar. Dan il-mod kif nista' nagħmel sormarju ta' konċett illi huwa kemm xejn kompless. U ovvjament kull pajjiż irid jiġi analizzat permezz ta' din il-lenti x'inhi huma l-fatturi demografiċi, kif inti f'termini ta' kompetitività, u xa tikseb isma fissu, u xa titlifom fiħdan iż-żon euro u u kol konsiderazzjoni toħrajn. Pero ovvjament jina nkun prudenti ħafna fil-analizi tiegħi. t tiftistenna minni xina fl-aħħar l-aħħar responsabbli għal 16 il-pajjiż responsabli għat u 30 miljon ċittadin. 330 miljon ċittadin. Iva naħseb li irnexxinna e, nitlu f'diskussjoni dettaljata ħafna kienet eh, diskussjoni interessanti. Niskuża ruħi li ma il-ħin tajjeb, però rnexxinna nispiċċaw f'ħin deċenti. Grazzi lill-interpreti tal-li għadu maħna. Niskużaw ruħna tal-li ċertu personi fess kienet intervjenu b'mod maġġel iżżejjed għadha nkomplu fit-tisa ta' fil-ħodu. Għansi, bdew fit-tisa nofs ta' fil-ħodu għadha, kemm xejn iktar tajt mis-soltu fit-tisa nofs.